Good afternoon everyone, welcome to the... Il-barri nofsina li tajjeb, merħba fil-komitat, l-ewel net. Għabel naddu l-punt numru 11. Il-kafe se jkun servut barra minħabba l-strike tal ħaddiema naddu għal-punt 11 tal-agenda tal-lum ismiħ fuq il kontra l-evazjoni ta' taxxa fatka pala l-ewel pass lejn skambju automatiku internazzjonali ta' informazzjoni. Għanna rapport illi se jisir issa mis-Sinjura Kleva stidinna ħames panelists. Xaqni ringrazzja b'mod partikolari li sur Robert Stack u sur eh, Pascal Sanemaz illi se jitkellmu maħna um, ehm, video conference. Apparti dawn għandna l-Sur Kermod, is-Sinja Mary Roosevelt u Sur Lewis, merħba fil-Komitat u grazzi tal maħna l llum. Direttament se nagħti l-kelma lis-Sur Stack vice assistent segretarju fil- uh, Departiment tat tesor fi Stati Uniti, Sur Stack għal ħames minuti jekk joġbok. Thank you very much. Um, Grazie ħafna, huwa pjaċir għalija li qiegħed hawnhekk illum qabel qudiem dan il-kumitat. Għandi xi kummenti Ekk fil-vazunta tasha offshore il tazor Amerikan kompla jżid l-isforzi sabiex nipromovu trasparenza globali fit-taxxa. It-teżor kienet għadem ma' gvern u istituzzjonijiet oħrajn sabiex jimplentaw rapportaċ u dispożizzjoni ta' żamm ta' taxxa li hija magħrufa bħala l-kont barrani eh, Tax Compliance Act il-fatka. Fl-2010 l-Kongress Amerikan tfassal proposta sabiex xal-min ħalles taxxa fl-Istati Uniti li jevita jħalles taxxi Amerikani. Hawnhekk hawn xi mod kif tesor tal-Istati Uniti qed jaħdem sabiex jiżgura implementazzjoni effettiva tal fetka L-ewwel kooperazzjoni globali u ftemiet intergovernattivi. Sabiex nġildu evażjoni tat-taxxa offshore, kooperazzjoni globali hija ċentrali. Għal dan il-għan, il-Departiment ta' teżor tal-Stati Uniti ħareġ żewġ modelli intergovernmentali u IGAs li jiservu ta' bażi sabiex ninkludu f'temijiet bilaterali b'ġurisdizzjoni sabiex nimplementaw fatka. Il-teżor kienet jadem sabiex jagħmel streamlining tal-proċess u jidħol f'IGA sabiex kull interess jurisdizzjoni kun jista' jidħol f'IGA qabel l-ewwel jannar 2014. Il-Departiment tat-Teżor fi preżent huwa eh, impenjat ma' 75 eh, ġurisdizzjoni u f'tem eh, f'tem bilaterali ma' Renju Unit, Danimarka, Messiku, l-Irlanda, l-Iżvizzera u Norveġja. Kif ukoll beda f'tem bilaterali ma' Spanja, l-Italja u l-Ġermanja. Iktar qoddim it-teżor se jkompli jimpenja ruħu ma' partners madwar id-dinja sabiex niżguraw l-implementazzjoni tal-fatka fuq il-reglamentazzjoni taħħal finali. Iktar minn din sena t-teżor ħareġ regolamenti finali tal-fatka li jiprovdu ċertezza l-gvernijiet u istituzzjonijiet finanzjari billi nifinalizzaw il-proċess pass pass għal account identification tal-Stati Uniti, rapportar ta' informazzjoni u rekwiziti ta' withholding għal istituzzjonijiet finanzjarji barranin kif ukoll entitajiet barranin u anka withholding agents mill-Istati Uniti. Finalment l-Istati Uniti tilqa l-istqarrija tal-Kunsill Ewropew tal-22 ta' Mejju illi tajt illi twessiħ tal-kamp applikazzjoni ta' skambju ta' informazzjoni fuq koll livell hija ħaġa li l-Kunsill se jipromovi bħala ħaġa prioritarja u aħna u koll napoġġaw il-proġett pilota eh, propost mis 17 il-membru li għandu xaqsam ma skambju automatiku ta' informazzjoni li bdew daw l-istati membri u li eh, hija ħaġa ġiet appoġġjata minn diversi stati membri oħrajn. Grazzi ħafna. Thank you very much indeed. Eh. Grazzi ħafna lilek, Sur Stak. Naddu issa għal tini mistieden għal-umor nofsinhar is-Sur Sanama, direttur taċ ċentru għal politika ta' taxxa fl-OECD. Is-Sur Sanama għal ħames minuti. Video conference ukoll. Yes, hello, and uh, uh, good afternoon. Grazie ħafna, għar nafsenar it-tajjeb, nittama li tistaw tismawni. Grazie tal-opportunità li nitkellem ma'kom illum. lum hija onor li daw ECD ġiet mistidna titkellem, xtaqt nirimarka li sfortunatament is-sur Santa Man kellu appuntament emerġenza għal daqstant jiena qed postu. Jena ħan Proster, Head of Division, għal responsabbli għal skambju ta' informazzjoni fiħdan l-OECD. Serintikom intikom stampa ġenerali fil-qosor ta' x'qed tagħmel l-OECD fil-qasam ta' skambju automatiku ta' informazzjoni. Pero qabel da' dan, intom konxi fuq xogħol li nagħmlu fuq skambju ta' informazzjoni li sar l standard internazzjonali qed jiġi rivedut mill-forum globali li issa għandu 120 membru. Fuq skambju automatiku ta' informazzjoni, permettu nibda billi ngħid li qed naħdmu mill-qrib mal-Unjoni Ewropea fuq dawn il-kwistjonijiet. L-Unjoni Ewropea hija preżenti fil-laqat kollha tagħna u din hija ħaġa importanti u magħhom nikkoordinaw mill-qrib brabta ma' standards tekniċi fej kodna formats kompatibli, trasmissjoni ta' informazzjoni u dan u aspett importanti ħafna tax xogħol rispettiv tagħna. Fl-2012 kellna rapport fuq skambju awtomatiku ta' informazzjoni u l-istatus ta' skambju automatika ta' informazzjoni għal G20 meta daw propju ntaqgħu fl-ulju fl-oskabos tikom eh, stampa parzjali ta' fej wasanna fuq skambju automatika ta' informazzjoni. u li hemm ħafna skambju ta' din ix-xorta li ġa qed isseħħ fl-Unjoni Ewropea u anke barra mill-Unjoni Ewropea, Danimarka per eżempju, hija l-mexxejja globali fi skambju automatiku ta' informazzjoni fej għanna 75 pajis ieħor involut. Fid-dawl tal-importanza dem tizdiet marbuta ma' skambju automatiku ta' informazzjoni bħala għodda sabiex nindirizzaw il-kwistjoni ċentrali ta' ġlida kontra l-evażjoni ta' taxxa offshore aħna fl-OECD zidna l-isforzi tagħna sabiex niżviluppaw modell effettivu standardizzata skambju automatiku ta' informazzjoni fuq Eh, kontijiet finanzjarji. Punt ċentrali f'dawn l-isforzi li aħna fassalna sistema li hija globali sabiex min jevadi t-taxxa mistax jevadi t-taxxa billi jmur minn pajjiż għal ieħor tevita spejjeż mhux meħtieġa li joħorġu minn sistemi inkompatibbli kif ukoll kellna tfassil Il-liħu e nota tal-rekwiziti ta' pajz ospitanti dan ikopri corporate entities pal fejn evaduri ta' min jevad it-taxxa ma jistax jevita li rapportat ukoll ikopri aspetti bħal firxa jisa ta' prodotti u opportunitajiet ta' investiment sabiex min jevad it-taxxa ma jkunx jista' jevita li ħalla sit-taxxa billi eh, jgħaddi minn prodott finanzjarju għal ieħor kif rajtu meta' Il-Ministri tal-Finanzi tal-Pajzi tal-G20 u l-Gverni tal-Banek Ċentrali l-taqaw f'April f'Washington talbuna l-OECD illi flimkien mal-pajzi tal-G20 irrapportaw lura lejhom fuq progress illi sar fl-iżvilupp u nekwota standards multilaterali ġodda fuq skambju automatiku ta' informazzjoni. Intom u kol konxi tal-fat il presidenza tal tal-G8 tal-bitna rapport dwar l-izvilup ta' skambju automatiku f'kontest multilaterali u kif smajtu minn Bob Stark kemm ħafna momentum ukoll għaddej palissa b'riżultat ta' proġett pilota varat minn diversi stati membri tal-Unjoni. Aħna fl-OECD għanna sistema avanzata, mxejna l-qoddim mux ħazin u għedin uh, anka nimxu skont l-iskadenza tal-20, għedin faslu xoltana fuq model fatka u IGA partikolari, imma u kol nieħdu konsiderazzjoni dak li ġajiz sabiex ma nerġawx nibdew mill-bidunet f'kontest Unjoni Ewropea manka foqsma bħal ħasil ta' flus u għanna laqaf ġunju illi seġġib taqqat flimkien l-Unjoni Ewropea il-pajzi tal-G20 u nitamma li konna sistema li tkun globali til rispondi għal ħtiġijiet ta' gvernijiet madwar id-dinja imma fl-istess ħin iżomm l-ispejjeż baxxi kemm jista' jkun għal benefiċċju tal-gvernijiet u istituzzjonijiet finanzjarji. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom you very much. Grazie ħafna. Sur Poros, ehm, dispeċejni seħtlek sur Sanama. Ma konniex konsil sur Sanama ma kien se jkun hawnhekk. Nagħti il kelma issa l-Sur Kermod, direttur ta' Digitexod fil-Kommissjoni Ewropea għal 5 minuti. Sur Kermod. Thank you very much, Chair. Grazie tassew, President, onorevoli membri, ziskellima. Il-Kummissjoni hija sodisfatta li qed ikonna appoġġ kbir għal dan l-iskambju ta' informazzjoni wkoll għandna napplikaw kooperazzjoni. Fost l-amministrazzjonijiet fiskali kif tafu l-Unjoni Ewropea kienet pioniera meta għarfet il-valur ta' l-iskambju ta' informazzjoni u dinja għodda fl-amministrazzjonijiet fiskali sabiex niġġieldu l-evażjoni transkonfinali ta' taxxa. L-Unjoni Ewropea involuta f'dan ir-rigward sa mill-2005 permess tad-direttiva ta' tfaddil u ila topera f'rigward tal-ftim internazzjonali għal 8 snin li għaddew. Sistema tal-informatika poġġiet fisseħ sabiex ikonna skambju automatiku tal-informazzjoni fost l-istati membri. Bħalissa direttiva ta' tfaddil tirrappreżenta skambju, sistema ta' skambju ta' informazzjoni l-aktar komprensiva fid-dinja u importanti li niftakru wkoll illi d-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-kooperazzjoni amministrattiva tipprevedi aktar skambju ta' informazzjoni dwar ħames kategoriji ta' tħulu kapital sa mill-ewwel ta' jannar 2015. Meta jkun hemm l-informazzjoni disponibbli l-Kummissjoni qed tiżviluppa s-sistemi tal-IT neċessarji u għalhekk il-messaġġ hawnhekk huwa li hemm proċess għaddej il-ħin kollu bekk il-Kummissjoni tilqa' sejħam il-Kunsill Ewropew għal progress rapidu fl-estensjoni tal-iskambju ta' informazzjoni kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell globali u hawnhekk nilqa' l-kummenti li saru mill-rappreżentant Amerikan. Aħna wkoll nilqgħu L-inizjattiva li ġiet imnedija minn ħames stati membri inizjalment u appoġġata minn oħrajn sabiex ikonna faċilità ta' skambju ta' informazzjoni awtomatika u pilota lissa dan juri li hemm qbil b'saħħtu bħalissa sabiex namlu skambju ta' informazzjoni. Il-Kummissjoni fil-ġimat li ġejjin ser toħroġ bi proposta oħra sabiex issaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar il-skambju awtomatiku tal-informazzjoni skont id-direttiva tal-kooperazzjoni amministrattiva din id-direttiva kif ukoll l-adozzjoni tal-direttiva tfaddil reveduta il l-Kummissjoni tittama li dan isir qabel l-aħar tas-sena ser jagħmel l-ambitu f'konformità mal standards illi kieku japplikaw kieku l-ftejmiet jitħlu fis-seħ. Irridu jekk inqisu total ta' informazzjoni jista' jkun li jkun hemm aktar informazzjoni. Imma l-importanti huwa li nkonsidraw il-kwalità tas-sistema wkoll. Il-ftehimiet illi l-istati membri konkludew dwar fatka jista' jkun illi dwarhom ser ikollhom jagħmlu bejnietom ser ikollhom jagħmlu aktar kooperazzjoni. U hawnhekk għandna riskju illi dwar il-koordinazzjoni Iftemiet bilaterali u multilaterali fost l membri jistaw waslu għal xkiel illi jista' jkun kapitu tal-funzjonament tas-suq intern u bekk inizjattiva fl-Unjoni Ewropea tista' tagħti bażi legali b'saħħitha għal skambju ta' informazzjoni imsaħħa fl-Unjoni Ewropea u tiżgura li kun hemm approċċ konsistenti u koerenti kif huwa l-każ bil-arranġamenti attwali. Il-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi li saru fil-G8 għal G20 u l-OECD sabiex nipromovu il-EOI fuq bażi globali u sabiex niżviluppaw standard globali. L-Unjoni Ewropea kumulat esperjenza estensiva fis-settur tal-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni tal informazzjoni għabbażi ta' sistema taħħa li diġa qed taħdem ta' skambju ta' informazzjoni automatiku. Għalhekk huwa essenzjali li l-istandards tal-Unjoni Ewropea u l-livell tarfin jiġu konsidrati u dawn għandhom ikunu kompatibbli ma' l-istandards attwali tal-iskambju ta' informazzjoni. U importanti illi dawn l-affarijiet ikunu kompatibbli sabiex eh, naqsu l-piżijiet unżommu l-ispejjeż baxxi kemm jista' jkun għall-amministraturi fiskali u l-operaturi ekonomiċi. Fraħarnet nixtieq intenni punt ieħor li diġà sar jiġifieri l-importanza illi naħdmu dwar standards globali fl-Unjoni Ewropea u l-OECD u aħna għandna nkomplu naħdmu eat fit mhux biss dwar il-kwistjoni aktar mifruxa ta' definizzjoni ta' skambju awtomatiku ta' informazzjoni, imma wkoll sabiex niżguraw il il mekkanizmi illi jiġu użati jkunu l-koll kompatibli na nemmen illi jekk naħdmu it fit hekk biss inkunu nistgħu niżviluppaw sistema effiċenti li jkunu jistgħu joperaw għal amministraturi tat-taxxa u koll operaturi ekonomiċi. Grazzi President, grazzi Onorevoli Kermut, issa il-kellim li jmiss Sur Lewis konsulent tal-politika fiħdan ActionAid, membru ta' Eurodead. Ħames minuti. Grazzi, President, l-organizzazzjoni tiegħi hija grata ħafna għaliex qed nitkellmu, qed nitkellmu hawnhekk f'dan il-kumitat fi żmien diffiċli. Jiena naħdem għall-organizzazzjoni ActionAid u jiena attiv fi tmien pajjiżi u fl-Unjoni Ewropea u 37 pajjiż ieħor madwar id-dinja aħna qegħdin naħdmu ma' bost organizzazzjonijiet. Jiena ser ikolli l-iktar ngħid dwar it-tieni parti tal-hearing tagħkom. Ġifieri kif isir dan l-iskambru ta' informazzjoni l-organizzazzjoni tagħna ilha tisħaq sabiex ikonna standard automatiku ta' skambju ta' informazzjoni fejn il-pajjiżi kollha inkluż dawk li qed jiżviluppaw kun jistgħu jissieħbu u anke tax havens u l-ġurisdizzjonijiet sigreti jkunu jistgħu jissieħbu magħhom. Aħna Din naraw illi jista' jkollna l-appoġġ ta' fatka fin Ewropea wkoll bħala stati membri. Huwa importanti f'dan ir-rigward illi naraw li hemm il-possibilità illi il-Crown dependency u l-Overseas Territories ta' Renju Unit jistaw jihdu sem fil-facilità ta' skambju ta' informazzjoni illi ġiet imħabbra dan l-aħħar. U jekk dawn il-ġurisdizzjonijiet jinfetħu għalina din tkun xaġa tassew importanti, aħna nixtiequ niġdu l-attenzjoni tal-Kumitat dwar tlet xkiel potenzjali għall-standard ta' fatka illi jistaw waslu għal benefiċċji li l mill-Unjoni Ewropea u lil l mill-20. Dan huwa xkiel illi huma f'moħħ dawk flow ECD u fi bnadi oħra li jixtiequ illi dan l standard ikun wieħed globali ġenwinament. Dwar il-temiet bilaterali u koll il- il-patti tal-Big Five iserħu fuq il-saħħa politika sabiex il-ġurisdizzjonijiet ikunu jistgħu jieħdu sem dawn il- ftejjemiet iħallu l pajjiżi kollha tal-20 barra u dawn jinkludu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jista' jkun illi jkun hemm riskju illi l-iskambju jieqaf fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea ma jkunx hemm inċentivi għal setat Amerikani u tal-Amerika ta' fuq sabiex jisħu illi dawn il-ġurisdizzjonijiet sigriti jaqsmu l-informazzjoni tagħhom ma' pajjiżi oħra wkoll hemm sogru illi dan wasal is-sistema fuq żewġ livelli fejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw b'mod partikolari jkollhom skambju baxx ta' informazzjoni u strumenti ta' skambju ta' informazzjoni li ma jinkludux it-tax havens u l-ġurisdizzjonijiet sigreti u bekk kif l-Istati membri u l-Kummissjoni qegħdin u l-qudiem proposti leġislativi u amministrativi aħna nemnu illi huma għandhom ikunu penjati mhux biss lejn il-faċilità tal-Big Five illi sir inizjattiva fl-Unjoni Ewropea kollha imma huma jippruvaw iddaħlu wkoll is-sem ta' membri oħra u dan jinkludi pajjiżi li qed jiżviluppaw. It-tininet jekk il-fatka u dawn il ftajimiet jiżviluppaw fi pjattaforma li hija aċċessibbli b'mod globali mela allura l-standards għandhom jappoġġaw l-aċċess ta' dawn il-pajjiżi għal dan il-flus ta' informazzjoni mingħajr ħtieġa ta' reċiproċità. Ħafna mill-awtoritajiet m'għandhomx il-kapaċitajiet għal reċiproċità u m'għandhomx għedin naraw li simetrija huwa diġa' prinċipju li diġa' huwa aċċettat f'setturi oħra dan jinkludi il-kummerċ u għandna nemmlu dan għandu ikun prinċipju illi naċċettaw ukoll fl-informazzjoni dwar it-taxxa u l-iskambju ta' din l-informazzjoni. Simetrija bħal din għandha tkun marbuta mal-ħin u għandha tkun limitata għal pajjiżi fejn l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom depożiti eh, baxxi mod transkonfinali, il-sistemi għandhom jitpoġġew fis-seħsa biex dawk il-ġurisdizzjonijiet li mhux soġġetti għal reċiproċità immedjata jkunu jistgħu jissiefu sabiex jkollhom eh, reċiproċità fi żmien ħin partikolari, żmien partikolari. U aħna nafu li din qiegħda fuq l-aġenda tal-OECD u kol fi bnadi oħra u aħna grati ħafna għal dan. It-tillet net il-dispożizzjoni awtomatika tista' tkun ta' valur għal ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw hemm it-tieni eh, aspett ta' skambju ta' informazzjoni li huwa ta' valur kbir għal pajjiżi li qed jiżviluppaw m'għandniex ninsew ġifieri il-qsim fost l-autoritajiet fiskali ta' dossier simmirati ta' informazzjoni marbuta ma' taxxa forsi minn xi audit partikolari jew dwar xi kategorija partikolari li għandha relevanza għal ċertu pajjiżi u tista' twassal għal awditjar konġunt jew simultanju dan it-tip ta' kooperazzjoni fiskali internazzjonali tista' tina riżultati tajbin ħafna. Ja tip ta' kooperazzjoni illi naraw pereżempju taħt dispożizzjonijiet ta' skambju ta' informazzjoni fi kwistjonijiet fiskali. L-ebda tax haven tal-Unjoni Ewropea għadha ma firmatx din il-konvenzjoni u dawn mhux se jkunu daqshekk taħt pressjoni li jiffirmaw hekk kif l-ekonomiji jgħaddu għal pjattaforma bażata fuq il-fatka u bekk aħna nemnu illi din it-tiġrija lejn fatka globali ma tnaqsinix mill-isforz illi tax havens jiffirmaw għal dawn il-ftejemiet kop ta' kooperazzjoni aktar profondi. Grazzi. Grazzi tassew. Sul Lewis l-aħħar kellim naddu il-kelma l sinjura Roosevelt, President tal-Komitat Fiskali tal-IBF, il-Federazzjoni Bankarja Ewropea. Ħames minuti jekk jogħġbok. Grazzi, President. Sinjuri, l-ewwel nett jiena nixtieq Fisem li BF nirringrazzjawkom tal-istudentuna unek il-lum sabiex neħdu sem f'dan ismieħ u tajtuna opportunità illi nesprimu il femittana tagħna dwar dan is-suġġett hekk importanti. Meta fatka għaddiet mill proċess leġislattiv tal-Istati Uniti ftit ta' snin ilu l bannek Ewropej u istituzzjonijiet finanzjarji oħra malaj malajr irrealizzaw l-implikazzjonijiet enormi li din l-inizjattiva tal-Istati Uniti jista' jkollha fuqhom. Min perspettiva demokratika u legali l-approċ unilaterali li ġie adottat mill-Istati Uniti ġie kritikat ħafna. Ta' bilħaq kif tista' kif jista' pajjiż wieħed jimponi l-liġi tiegħu fuq pajjiżi oħra madwar id-dinja? mingħajr ma jkun hemm diskussjonijiet jew konsultazzjonijiet għal minħalla sit-taxxa fl-Ewropa. Il-proċess demokratiku normalment jitlob li jkun hemm ftehim bilaterali bbażat fuq il-standards tal-OCD idealment u dawn jitħlu fih il-pajis leġislattiv u il-pajis tal-oriġni. Sam il-bidunet li BF li rrappreżenta aktar minn 4500 bank fl ewropa eh, kella forum sabiex tiddiskuti fatka hija impenjat ukoll il-Teżor tal-Istati Uniti u s-Servizz tal-Taxxa Interna sabiex tiddiskuti l-implikazzjonijiet ta' fatka. Ġa mill-ewwel analiżi dwar fatka rajna illi il-trasferiment mitlub ta' informazzjoni sensittiva li l-autoritajiet tat-taxxa tal-Istati Uniti seta' ikun f'konflitt mal-liġi tal-Unjoni Ewropea bek l-isforzi komuni waslu għal situazzjoni li nsabu fija il-lum il-firma ta' ftejmid bilaterali iżda sissan qas minn ftejmid ġew iffirmati u minħabba il-żmien ta' implementazzjoni li ġi impost fuq il-banek aħna mħasba ħafna dwar il-progress il bil-mod li qed isir. Skont il-modell standard l-istituzzjoni finanzjarji għandhom ikollhom is-sistemi diġà jaħdmu diġà fis-seħħ sal-aħħar ta' Diċembru ta' din is-sena għadna ma nafux id-dettalji dwar x'nimplementaw. implementaw u jina jkolli ngħid illi fetka palissa hija l-iktar kwistjoni ta' implementazzjoni ta' sfida għal banek Ewropej u aħna nemnu illi dan din l-iskadenza għandha tiġi postposta sabiex l-istituzzjoni finanzjarji jkunu jistgħu jikkonfermaw. Għandna żewġ modelli, l-ewwel model u t-tieni modell aħna qegħdin nistennew l ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jissieħbu ma l-ewwel mudell iġifieri illi ser jagħtu l-informazzjoni b'mod dirett lill awtoritajiet tat-taxxa lokali u mhux l IRS u mbagħad dawn l-awtoritajiet jgħaddu l-informazzjoni lill-Istati Uniti. Aħna nemnu illi fix-xogħol tal ġejjini tagħna meta aħna niġu biex niżviluppaw dawn il-ftejjemiet eh, dan għandu jkun il-prinċipju ġenerali. In perspettiva minn ta' amministrazzjoni l-implementazzjoni ta' fatka bazata fuq l-ewwel mudell ser titlob lil banek sabiex ikkonformaw ma' żewġ rekwiżiti ewlenin l-ewwel net illi jgħaddu minn databases tal-klijenti attwali sabiex isibu eh, klijenti li għandhom indisja tal-Istati Uniti ġifieri indirizzi, eh, telephone numbers, trasferimenti standard lill istati Uniti fost l-oħrajn u t-tieni net huwa li jkun hemm proċessi fis-seħ sabiex jiġu identifikati residenti tal-Istati Uniti meta ma jsiru klijenti ta' ċertu banek. Rdu nizguraw li konna sistemi li jistgħu jidentifikaw xi bidliet fil-fajs personali ta' dak li jkun. Din hija sfida kbira għall istituzzjonijiet finanzjarji. U ta' bilħa aħna kena ninvestu ħafna xogħol fi proġetti kbar u kellna wkoll eh, inħalsu sabiex nibdlu s-sistemi tal-IT u kol indaħlu funzjonijiet ġodda fis-sistemi. Hemmin jaħseb li l-banek e, kollu sistema waħda biss e, marbuta mal-klijenti imma dan rari jkun il-każ. Min perspettiva legali tħassib li ġej għanna nsemmuh fl-Unjoni Ewropea il-banek diġandom sistemi fis-seħ sabiex jikkonformaw mal-direttiva ta' tfaddil skont il-statistika mill-Kummissjoni aktar minn 3.7 miljun ta' records ġew skambjati fl-2010. Mbagħad hemm id-direttiva dwar l-assistenza reċiproka dwar kwistjonijiet fiskali fl-2010 daqs 3.4 miljun ta' records ġew skambjati għabbażi ta' din id-direttiva. Jien nixtieq nisħaq dwar il-ħtieġa li aħna nqisu il-leġislazzjoni attwali meta nkunu qegħdin niżviluppaw standards u rekwiżiti ġodda huwa essenzjali illi il-rapportar jiġi evitat għaliex dan jista' jwassal għal spejjeż aktar, spejjes spejjeż imġarba mill-banek u il-klijenti huwa essenzjali wkoll illi kur relazzjoni interna bejn id-direttiva, direttivi attwali u xifta ta' fatka ikunu ċari minn perspettiva legali u hawnhekk il-Kummissjoni għandha rwol importanti xtaqdi. It-tieni kumment tiegħi huwa dwar il-perspettiva tal-ispejjeż vis l-benefiċċji minn fassal il-politika forsi jrid jagħmel skambju ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi iżda huwa dubjus jekk l-awtoritajiet fiskali u ser ikollhom il-kapaċità illi jittrattaw din l-informazzjoni kollha jiena semmejt iċ-ċifri tal-2010 u iva dan wara ammont ta' xogħol li għandna quddiemna llum sabiex nalaq nixtieq nissuġġerixxi li min ifassal il-politika jieħu l-ħin tiegħu sabiex jirrifletti dwar il-prinċipji bażiċi li għandaw li għandhom imexxu l-iskambju ta' informazzjoni għal anijiet fiskali xi ngħidu dwar l-approċċ bażat fuq ir-riskju fejn l-informazzjoni li hija relevanti biss. Minn perspettiva ta' evażjoni tat-taxxa tiġi trasferita jekk il-gvernijiet jibdew it-triq tal-approċċ ta' fatka il-volum ta' skambju ta' informazzjoni ser ikompli dejjem jikber u forsi minn fassal il-politika mhux ser ikun komdu imma mhux serja tikas każ tal-fatt illi din l-informazzjoni li tkun tasiwi tintilef fost dik il ħafna dejta li jkun hemm u l-amministrazzjonijiet lokali tat-taxxa ma jkunux jistgħu jindirizzawha kif suppost. Grazzi. Grazzi sanna dibattitu konġunt mal-membri tal-Kumitat Ekon ser naddi l-kelma li shadow rapporter tal-PPE is-Sinjura Pitikajnen. Grazzi Nixtieq nirringrazzja l kellima kollha għal perspettivi interessanti u tasiwi taħħom tagħhom il-kol għaliex jien inħoss illi qegħdin nimxu e, lej il-punt fejn flok nitkellmu biss qegħdin nieħdu passi konkreti. Nixtieq nisħaq dwar xi punti li għalija huma importanti u kruċali skont e, dawk id-diskussjonijiet li diġa kellna hawnhekk fil-Parlament. Jekk huwa possibbli jiena nixtieq illi xi punt ikolli xi riflessjonijiet minnaħa tal-kellima dwar dawn il-kwistjonijiet. nixtieq nibda mill-punt fejn ikonkluda l-aħħar eh, ikonkludiet l-aħħar kellima tagħna. U kol punt li diġa referejtu għalih kemm il-darba il-punt tal-kompatibilità. Wasal iż-żmien fejn aħna kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Uniti u fl-OECD naqdu l-isforzi tagħna flimkien nixbu l-istess ħabel sabiex infaslu eh, din is-sistema f'termini tekniċi u fi prinċipju illi tista' tapplika f'naħad differenti fid-dinja u koll għabbażi ta' direttiva tal-tfaddil l-inizjattivi il-ġdid, il-ġodda fil-rigward tal-evażjoni tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea u koll regolamenti fatka fl-Istati Uniti l-ewwel fema hija dik tal-kwistjoni li diġa diskutejnija kemm il-darba l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni kif nistgħu niżguraw illi idħul kollu mis-sorsi kollha u minn min kull min ħalla sit-taxxa b'mod awtomatiku lil l-amministraturi tat-taxxa xaġa li ma semmejtx hawnhekk huwa il-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea u naf li daġġi diskat fuq livell internazzjonali hawnhekk neħtieġu identifikazzjoni numri ta' identifikazzjoni ta' min iħallas it-taxxa kumpaniji jew inkella persuni individwi u dan jista' jħaffef ix-xogħol ta' dawk kollha involuti l-amministraturi u ukoll ikun punt ta' sigurtà mill-perspettiva tal-kontribwenti wkoll. Imbagħad it-tieni punt li nixtieq nqajjem hawnhekk apparti l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. Dan it-tieni punt huwa dwar il-ħtieġa għal livell li ta' protezzjoni tad-dejta wkoll livell li tal-protezzjoni tal-drittijiet tal-kontribwenti ta' minħala sit-taxxa. Punti ħol nixtieq inqajjem. l assonijiet addizzjonali li qed jitlob għalihom il-Parlament fir-rapport tiegħu l-ewwel net nistgħu naqblu b'mod globali u li dan nagħmlu fl-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox dwar skambji limitati dwar il-direttivi tal-auditjar u l-accounting u regolamenti globali sabiex dan mbagħad japplika għal kumpaniji eh, internazzjonali il-prinċipju ta' pubblika dak li tħallas. Nkunu nistaw naraw xinu ma l espejjes u xinu ma t-taxxi illi qed jitħallsu fil-pajjiżi rispettivi. Raba punti tiegħi. Il-ħtieġa għal definizzjoni komuni ta' rifuġi fiskali, tax havens u u koll eh, skont dak il għettejt law isidi dwar il-revizjoni ta' tax havens li kunu aktar din id-definizjoni tkun aktar effettiva. U l-passi li jmiss fuq livell tal-Unjoni Ewropea u livell globali dwar li inraznu sorsi pubbliċi ta' fondi anka jekk ikun eh, xiri pubbliku jew xi sussidi għal dawk il-kumpaniji illi jibgħatu l-flus tagħhom f'tax havens skont id-definizzjoni. Din id-definizzjoni ukoll tista' tippermettilna illi nintervjenu f'ċertu każijiet eh, severi u nikkonsidraw illi nirtiraw il-liċenzja bankarja ta' dawk il-banek illi joperaw f'dawk il-pajjiżi illi huma deskritti bħala rifuġi fiskali. L-aħħar punt tiegħi. L-azzjonijiet koordinati frigwar tal-żlieda kontra l-ħasil tal-flus. Jiena nemmen illi nistaw nibbenefikaw ħafna fuq livell li jekk aħna miżewġ naħat naqblu, żewġ naħat tal-Atlantiku naqblu, mbagħad b'mod globali wkoll naqblu illi konna il-frodi fiskali illi tidher bħala ħasil tal-flus u wkoll ikun hemm sanzjonijiet skont il-każijiet grazzi. Grazzi onorevoli Pitikajnen. Issa għandna l-ewwel round ta' kelliema li rappreżentaw il-gruppi politiċi kollha mbagħad dil kelma l panelists u wara jkun immissom il-membri l-oħra issa fissem is-soċjalisti l-Onorevoli Eliza Ferreira. President. Grazie President il-rapporter Sir Kleves Tirin ta' Amana iktar tard. Nirringrazzjak għandi għatta mistoqsijiet. L-ewel hija dwar l-istrateġija brabta mal-ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għaliex jekk aħna namlu bidla bejn grupp żgħir biss u ma jkunx hemm l-ebda strateġija biex nwaffqu il-ħidma ta' tax havens u ġurisdizzjonijiet li mxiet jikoperaw, naħseb li jekk nkunu qegħdin nagħmlu sara nikastigaw li l-parti l-iktar trasparenti tas-soċjetà tagħna u kol ninsew l-iktar tranzazzjonijiet tajbin. U għal daqstant, x'se nagħmlu fiħdan l-OECD? Fiħdan il-G20 x'inhi l-istrateġija u kemm l-Unjoni Ewropea u l-ġurisdizzjonijiet involuti b'mod partikolari l-Istati Uniti dawn kemm ser jagħmlu pressjoni kemm huma lesti li jagħmlu pressjoni biex jiftħu din is-sistema ta' trasparenza u kooperazzjoni unżommu kol f'moħna li il-blacklist li ġiet proposta mill-OECD ġiet abbozzata mill-ġdid mingħajr ma ċekjaw sew ir-rakkomandazzjonijiet u għal-daqstant jiena naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna. Tini mistoqsija tiegħi aktar immirata lejn is-Sur Kermod li huwa rappreżentant ta' Digitexud għaliex jiena naħseb li huwa importanti li nifmu għalfejn ma kienx possibbli li nirriskjaw li naqsmu set ta' ftehimiet bilaterali U ovvjament skambju ta' informazzjoni interna tkun iktar ta' minn dik esterna. Iżda kieku jkun ħafna iktar effettiv kieku l-Unjoni Ewropea tikkonkludu ftehim internazzjonali mal-Istati Uniti għabbażi ta' artiklu 218 ta' trattat u garantixi li fil-fatt dan jintlaħaq bisħieħ. l mistoqsija tijaj lill-Kummissjoni hija dwar id-dettalji u timetable eżatta għal proposti u dokumenti li jintom ħabbartu b'mod partikolari il- uh, l-Administrative Cooperation Directive u xinu ma eżattament id-dati ta' skadenti, timetable ta'kom. U koll nishtiq insaqsi dwar l-standards tal-accounting fejn tinħoloq sistema simili li tkun importanti biex ikun hemm approċċ iktar preċiż fir rigward tal- perċessjoni ta' ħidma internazzjonali. Grazzi. Thank you very much. Grazzi, Signora Ferreira. Issa fissem l-alde naddu l-kelma li Signora Entveld. Grazzi, President. Nishtiq nifoka mill-ġdid dan id-dibattitu għaliex dan din id-dibattitu sar fuq talba tiegħi ni neqret għal xhur u din ma kienieċ eżattament il-kwistjoni li ġildu l-evażjoni ta' taxxa u tax havens. U għax fil-fatt hemm bil ġenerali li għandna niġġieldu l-evażjoni ta' taxxa. Iżda fil-fatt din il-kwistjoni kollha kienet dwar il-fatka li hija liġi eh, barranija li tiġi applikata fuq iċ-ċittadini Ewropej. Din mhux qed tolqod biss lil dawk il-ċittadin tal-Istati Uniti ma dawk tal-Unjoni Ewropea wkoll. Qed tolqod ċittadin li huma miżewġa lil Amerikani li għandhom nazzjonalità doppja lil uliedhom min għandu negozji mal-Istati Uniti, min qed jistudja hemmhekk jew min qed eh, imur f'dal-pajjiż għal riċerka per eżempju jattolqot għal daqsan mux li ċittadini biss tal-Istati Uniti iżda li ċittadini tagħna. Allura jekk il-gvern Russu jagħmel l-istess, jekk dak Ċinis jagħmel l-istess, aħna maħniex eh, eh, eh, nix rajna fidejna aħna biex niddeċidu eżattament il-proċess leġislattiv tagħna aħna jaf nispiċċaw politika li hija simili ħafna tal-fatka, li tkun simili għal-fatka. Imma hawnhekk qed nitkellmu dwar proċess demokratiku, qed nitkellmu dwar skrutinju parlamentari dwar l-obbligu tagħna biex niddefendu l-interessi taċ ċittadini tagħna stess. Nixtieq nindirizza dan id-dibattitu fuq dan l-aspett jiena fuq l-applikazzjoni tal-liġi barranija fuq it-territorju tagħna nilqa l-partiċipazzjoni tal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti u l-OECD permezz tal-video conference. Jiena naħseb li dan huwa użu tajjeb ħafna tat-teknoloġija moderna, iżda naħseb li hija opportunità mitlufa li suġġerimenti li nistudu il-Data Protection Supervisor ma' ma ġietx aċċettata talba tiegħi għaliex hemm għadta kwistjonijiet importanti għal protezzjoni tad-dejta u naħseb li DPS għandha tal-inqas tiġi konsultata fuq politiċi futuri Ewropej anka jekk ikun hemm ftemiet transatlantiċi, jekk ikun hemm ftemiet bilaterali bej pajjiżi, l istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, pereżempju pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, eh, da l SDP għandu jiġi konsultat. Il-ġida kontra l-evazjoni ta' taxxa huwa fil-fatt għan li l koll naqblu dwaru m'għandniex għal xiex noqogħdu diskutu dan fit-tul, iżda jiena ma naħsibx li bħala demokratiku għandna nagħmlu um, politika b'dan il-mod, il-policy laundering mija xejn aħjar mill-evażjoni ta' taxxa u m'għandniex indaħlu leġizlazzjoni minn mm, mod eh, indirett hawnhekk. Wara 14 xahar li tlob li l-Kummissjoni Ewropea biex jiksbu aċċess dokumenti li għandhom xaqsum ma' diskussjonijiet li saru bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Għaliex, sam il-bidunet meta saqsejt jien l-ewwel darba fil-bidu tas-sena l-oħra il-Kummissjoni Ewropea qalet aħna ma konniex qed niddiskutu ma l-Istati Uniti għaliex mhijiex kompetenza tagħna, ma nix naqsmu magħha, jekk kwistjoni ta' taxxa, iżda meta jiena tlabt uffiċjalment aċċess ta' dokumenti skoprejt li kien hemm eluf ta' dokumenti. U ftit dokumenti li jiena irċivejt kienu maqtuħajn, kienu mħasrin, stajt nara biss il-numri, għas biss stajt tara ma minn kontet kontu għet rispondu, ma minn kontet diskutu, rajt itri li indbatu li l-autorità tal-Istati Uniti ma nafux lema, għalix il-Komissjoni ma tixtejdilna lema, u din hija dwar dil eh, transatlantika dwar protezzjoni ta' data. Sur rappresentant tal-Kummissjoni, jekk joġbok, tista' tatina dokument, id-dokumenti illum aċċess sħiħa dokumenti jekk joġbok ejdinna x'inhuma x'inhi l-informazzjoni inti trid li ċ ċittadini tagħna jagħtu l-informazzjoni kollha lilkom għaldaqstant għamlu l-istess intom jekk ser ikun hemm leġiżlazzjoni kontra l-evażjoni tat-taxxa din issir b'mod miftuħ, trasparenti u demokratiku u skont skrutinju parlamentari. Jiena ngħid ukoll il-kollegi tiegħi li aħna rridu nagħmlu x-xogħol tagħna u mhux sempliċement naqbdu niffirmaw meta jkun hemm bżonn. Ftit kwistjonijiet oħrajn, kwistjoni ta' reċiproċità. Nixtieq nkun nafx tfisser din fil-prattika. Hemm reċiproċità fuq smoħrajn fejn aħna kena ftejim transatlantiku hemm ukoll din il-kelma maġika reċiproċità fil-prattika ma tiżistix. Ma nafx kif se taħdem allura dwar l-IGAs. Apparti mill-fat li ftit pajjiżi biss iffirmaw dawn il-ftehmijiet li għadhom ma daħlux fis-sesa, Onestament ma solvix il-problema. Din sempliciment tibdel il-problema, taqleb il-problema minn fuq l-istituzzjonijiet finanzjari li hija ħaġa tajba għalfejn. Għaliex għalfejn għandna noqogħdu nagħtuhom pis lilhom bit-trasferiment tad-data b'mod illegali. Iżda l-fatt li hemm ftehim bejn l-gvernijiet tal-Istati Uniti tal-Istati Membri ma jagħmilx il-trasferiment legali u jiena wkoll rajt nota interna tal-Kummissjoni Ewropea fejn il-Kummissjoni Is-servizzi tal-Kummissjoni infusom jirrikonoxxu li trasferiment ta' data hija fil-fatt violazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea għal daqstant għalfejn il-Kummissjoni ma preżentax dan, għalfejn mhux qed niddiskutu dan għaliex aħna rridu skambju ta' informazzjoni iva, rridu niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa iżda b'mod ġust u legali u u kol irridu nieħdu ħsieb id-drittijiet taċ-ċittadini. ċittadini għandhom kun jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom għal stant l-IGA smihom xi soluzzjoni għal problema. U nixtieq niproponi lil dan il-kumitat li aħna uffiċjalment qed nitolbu li DPS biex jenalizzaw l-IGAs u jiksbu ġudizzju fuqu. Mbagħad naħseb li jintqal minn għand bosta kollegi jekk irid għad ah, ikun hemm ftehim, irid ikun hemm ftehim transatlantiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Mhux wieħed vag jew eh, ftehim asimetriku bilaterali, Aħna rridu mandat tajjeb għal kummissjoni Ewropea u dan għandu jkun possibbli issa li żewġ pajjiżi issa ċedew il-vito tagħhom. Għandu jkun possibli li konna mandat tajjeb kif suppost. Il-fatt li aħna ninsabu f'din is-sitwazzjoni, il fat li aħna qegħdin nilqaw u l-fazi terzi jiġu applikati fuq territorju tagħna u biss ir-riżultat ta' fija tal-Unjoni Ewropea. Aħna nistaw nwaħlu biss fina nfusna lix ma konniex kapaċi biex nadottaw il-politiċi tana stess. L-Istati Uniti għandhom affajt fantastiċi, forsi fatka huwa modell eccellenti, irridu nistudjaw iktar. Zawa dwar il-prinċipju jekk is-Sur Putin u jgħid jiena għandi fatka russa aħna ser naċċettawa, ser nagħmlu jekk iċ-Ċiniżi jagħmlu l-istess, aħna ser naċċettawha, ma naħsibx u għal il-proċess demokratiku importanti da' sustanza Grazzi. Grazzi, Signora Indvel. Iva, il-protezzjoni ta' data miex kompetenza tal-dan il-komitat hija kompetenza tal-libe u għal ma tantx nistgħu nqogħdu nieħdu deċiżjonijiet President, dan huwa smieħ, dan dimiex leġizlazzjoni stajna, nistiednu nies li għandhom xaġa jgħidu fuq din il-kwistjoni, trasferiment ta' data u element importanti ħafna ta' skambju ta' informazzjoni. U għal daqstant aħna irridu arranġament legali u l-opinjoni tal-IDPS ser ikun element importanti ħafna u kruċjali. Naqbel bisħieħ miegħek, Iva Nixtieq informa li l-kollegi tiegħu importanti li ngħidu li din il-kumitat, però mandiċ il-kompetenza tal-protezzjoni tad-data. Naddi l-kelma li sur Gigol dissa. L-ewwel net nirringrazzjakom għal partiċipazzjoni tagħkom u koll il-partiċipazzjoni minn naħa l-oħra tal-Atlantiku. Hija laqa importanti u interessanti li niddiskutu din il-kwistjoni u jiena ikolli ngħid li net li l-Ewropa u naqbel ma dak li qalet Sofie Intveld dwar dan li l-Ewropa ma kienieċ ċara dwar l-evazjoni ta' taxxa u ma' u koll ma' mliċ soluzzjonijiet kredibli u koll l-OECD ma' milx dan, falla mill jagħmel dan, dejjem minħabba l-istess problema, il-prinċipju ta' konsens dan il-qasam għal stant aħna kellna bażikament fi żewġ istituzzjonijiet pajjiżi li kienu edin jagħmlu tfaddil pala tax havens u kienu jiblokkaw dan. U allura l-Istati Uniti mbagħad mxiet l-istrateġija li ma tistenniex għal ftehim internazzjonali ma atturi li ma jistawx jaqblu u biex jagħmlu wkoll kundizzjonijiet fuq uh, financial service providers biex ikunu jistgħu jaħdmu fl-Istati Uniti u jew inkella maċ-ċittadini tal-Istati Uniti din hija bidla fl-istrateġija li waslet għal possibilità biex jista' jkollna progress kif suppost anke fl-Ewropa u flok noqgħod inwaħħal u nagħti tort il-ħbieb tagħna fuq in-naħa tal-Atlantiku għandi ngħid grazzi lill-Amerika dana għaliex minħabba dan il-fattur estern issa qed insiru serji Issa l austria u l-Lussemburgu għedin u fuq din il-kwistjoni minħabba l-pressjoni li għamlet l-Istati Uniti. U qed naraw li uħut mill-opponenti tal-evażjoni ta' taxxa transnazzjonali ġewwa l-Ewropa issa qegħdin jgħidu għandna bżonn ta' ftehim bejn 27 stat mal-Istati Uniti aktar mill-ftehim plurilaterali. Dan kollu ovvjament qed idaħħal lil veto players lill-Istati Uniti b'suċċess irnexxila telep u għalda stant ovvja aħna għandna nippreferu iva ftehim bejn 27 stat tal-Unjoni Ewropea imma nistaw naslu għal dak il-ftejn biss jekk aħna ikonna pressjoni minn ħames pajjiżi u oħrajn li huma lesti li jaġixxu u mbagħad naslu biex ikonna ftejn konvinċenti parti minnek jiena naqbel ma' ħafna mill-mistoqsijiet li saqsijiet sew fijin tfeldu għanna nieħdu dan kollu bis-serjetà. Iżda, għanna namlu follow-up fuq l-approċ bażiku li l-Istati Uniti għamlet mal-fatka li ġdan seri wassal għal-rizultati. Jiena studjajt l-istoria tal ġidu kontra l-evazjoni ta' taxxa din bdiet matul il-League of the Nations fil-floxinijiet um, ta minn dak iż-żmien inna nippruvaw niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa fl-Ewropa ma wasalna mkien. Għal dastant jiena nixtieq nara anka minn għandek Sofi l-istess eh, enerġija li uh, li tu fuq il-protezzjoni ta' ta' dejta fuq l-evażjoni ta' taxxa bl-istess mod bekk ikonna bilanċ tajjeb nkunu nistgħu naqblu bisħieħ bejnietna. Mistoqsijiet iktar preċiżi Nishtiq insaqsikom xiftit mistoqsijiet lil kollega fl-Istati Uniti. Sfortunatament ir-regoli dettaljati fl-approċ tal-fatka ma ġewx pubblikati sissa u e, eh, sew fi saqsi dwar kwissjoni ta' reċiproċità nishtiq inkun naf jekk eh, tippermettux reċiproċità f'dan ir-rigward meta niġu għal eh, kooperazzjoni f'Delaware u stati oħrajn tal-Istati Uniti fejn tista' tiftaħ eh, kumpaniji fejn ma tgħidx eżattament biċċar minnu is-sit il benefiċjarju L-Istati Uniti tagħmel da possibbli tini mistoqsija l-Federazzjoni Bankarja Ewropea jiena kont surpris meta smajt id-dikjarazzjoni ta' u għed fejnettu li jem konsiderazzjonijiet saħitom legali. Ikolli najt li l-membri kom kienu fuq net fuħut mill-istati membri biex bazikament jiddefendu kontra skambju ta' informazzjoni automatiku u kol kienu jgħinu b'mod attiv rigward tal-evażjoni tat-taxxa jiena ma rajt l-ebda dikjarazzjoni pubblika mill-organizzazzjoni tagħkom biex jelbu dan il-passat biex jwarbu dan il-passat. Ġifieri apparti milli tkunu interlokuturi kredibbli tistgħu tikkjarifikaw jekk hux ser ikun hemm dikjarazzjoni pubblika xi riċerka fl-assoċjazzjoni tagħkom stess biex tkunu tistgħu tagħmlu riċerka tal-istorja u il-preżent ta' appoġġ attiv ta' vażjoni tat-taxxa minnaħa tal-membri tagħkom ukoll mill-federazzjonijiet li l-OECD jena nistaqsijom xinu dan l-approċ ta' skambju automatiku ta' informazzjoni ifisser fir rigward ta' skambju ta' informazzjoni meta jieġi mitlub li dawem għal żmien twil il-progress f'dan il-qasam ser iċċodu issa fuq dan l-approċ u tgħidu biċ-ċar li fil-fatt dan ma wassal imkien u issa irridu nimxu lejn eh, skambju ta' informazzjoni sieħu awtomatiku. Il-Kummissjoni nixtieq inkun naf eh, x'inhu it-timeline fin-negozjati ma' pajjiżi terzi u li intom qegħdin tippjanaw u nixtieq inkun naf ukoll x'inhu eżattament ir wol tagħkom biex tappoġġaw il-ħames pajjiżi li bħalissa edin jinnegozjaw il-proġett pilota. Din il-relazzjoni ma qed nifhimha eżattament. Grazzi issa fl-isem li sijar sur stajek. Thank you. Grazzi. Grazzi President. l interventi għaj. mhux se jkun hemm li-mozzjonijiet bħal dak tas-Sinjura Endvet, ma dan kollu nifhem ħafna mill-punti li resqet. U il ngħidilkom kważi biċċert illi iċ-Ċina fil-futur qarib musgur mistoħroġ b'verżuni taħħa tal-fatka, però grazzi għal kelima kollha, għal kommenti tagħkom. U fuq dimnet nirriżwa l-pożizzjoni tiegħek hija ħaġa illi Nihu ħafna bis-serjetà fil-qasam fil-qafas ta' dal-dibattitu. Eh, kien hemm żewġ kommenti fejn il-konklużjonijiet tiegħek servew bħala twissija għal leġislaturi Ippermettu li nqajjem xi mistoqsijiet. Fatka. huwa proġett b'intenzjoni tajbin li ma proġett jista' jevolvi f'mostru li servi ta' ostaklu għall attivitajiet ekonomiċi transkonfinali. Forsi xaħat mill-Kommissjoni Ewropea jista' jirwieġeb din mistoqsija għalli xi ħaġa li tħassibni. Nifhem xen il-mira ħarija ma fonna ħal-oħra, irridu nikkonsidraw ukoll illi attività ekonomika, tkabir ekonomik m'għandux ikun perikolat minn xi ħaġa li jisma' fatka. It-tieni mistoqsija. Fatka tista' tistimula iktar burokrazija. Illi żgur se ġib maħas pajjiż finanzjarji u Sinjora Rosva forsi tajdenna kelmtejn dwar dan ukoll. Jiena naqbel mal-kommenti ta' Sinjora Intveld fuq ħarsin ta' data personali. ħaġa li naqbel maħa perfettament, jiena naqbel miegħek 100% fuq dan. Forsi s-sur Kermo ġista jgħidilna kemtejn ukoll dwar dan. L-aħħar mistoqsija. xin il-pozizjoni tal-Ministri għal-Finanzi fiħdan il-Konsil Ekofin. Dil-proposta ġed diskussa fl-Ekofin? U xini l-pozizjoni fiħdan dan il-Komitat Grazzi? Thank you very much. Indeed. Grazie. Stur Strajek. Naddu għasur stak permezz ta' video conference jekk tista' rispondi għal kommenti tal-kollegi tiegħi. Mr. Stack? Stor, sor Stack? Whether Mr. Stack left?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 tlift l-aħħar minuta jew tnejn. Jiġifieri naħseb ħadd nota ta' ħafna mill-mistoqsijiet li tresqu. L-ewwel brabta ma' l-implementazzjoni ta' fatka u l-veloċità tal-proċess. Kenna diskussjoni ma' żbajn ġurisdizzjoni differenti. Imma għal-dokxazum rappresentant tal-Federazzjoni Bankarja nisuġġerixxu illi jkun ta' benefiċċju illi jaħdmu mal-pajjiżi tagħhom sabiex anka jitkellmu magħna li xaħna lest nagħmlu progress. Tistgħu tismawni għax jidher li hawn xi problemi. Yeah, yeah, we can Hello? listen to you perfectly. Okay. Iva, nistgħu nisimgħu jgħid il-President. Fuq kif inadej proċess l-ewwel rapportar ta' informazzjoni nirċuva settembru 2015 l-iskadenza nafuwa, qed naħdmu rib qrib mal-pajjiżi u l istudent finanzjari sabiex affarijiet jimxu kif suppost. Xtaqt ukoll nindirizza il kustjoni ta' ġurisdizzjoni lokali u l-involviment tagħhom sabiex il-proċess ma jmurx minn eh, ġurisdizzjoni tkonform dawk li mhumiex. Sabiex nimplementaw dan eh, l-approċ li u l-Istati Uniti qed ta' tajt jekk tridu tinvestu f'suq Amerikan ta' il-ġid tagħna, hemm bżonn ikollkom ftehim magħna sabiex aħna nkunu nistaw nħarsu residenti Amerikani li għandhom konti il-bank. U dan kien mod ta' suċċess kif dawn il-ġurisdizzjoni titkellmu maħna. U neħdu kost issa naraw Illi għanna f'temi t ġurisdizzjoni ma' ċertu pajjiżi fuq il-pont taksu territorjali marbut ma' l-aħar punt fil-prezentazzjoni tiegħi il-parteċipanti u l-membri ta' parlament jifmu li l-Istati Uniti mhux qed timponi l-affarijiet fuq livell ekstraterritorjali, jekk tixtieq tkomplu tinvestu fl-Istati Uniti aħna se nistennew li intom tejnuna niġġeldu l-evażjoni tat-taxxa. U fuq dal-punt U bekk kan kun qed ngħinu lil pajjiżi tad-dinja kollha fi żmien ta' austerità meta dal pajizi meta dar il-persuni ma jħallsux it-taxxa, il-prezzijiet jaqgħu fuq il-pajjiż. Aħna qed ngħidu li intom lesti titlu fis-sistema tagħna jekk timxu skont ir-regoli. Finalment fuq reċiproċità. Staqna ngħidu li taħt l-IGAs li huma reċiproċi binna li kunem skambita informazzjoni fuq dividends u tħuli ieħor illi huwa sostanzjali f'ċertu każijiet iktar estensiv minn dak illi li tiġi ġi rapportat ta' tfatka. L-Istati Uniti tirrikonoxxi l-importanza li jkun hemm livell tu disfattenti ta' skambju taħt il-liġi tagħna bħalma jkun hemm anke ġurisdizzjoni oħrajn l-amministrazzjoni inkludit fil-proposta dispożizzjoni li tippermetti l-istituzzjonijiet finanzjarji li tagħmel skambju ekwivalenti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 Thank you very much indeed, uh, Mr. Grazie ħafna, Sir Stak. Nat il-kelma issa jekk possibbli. Mr. Burris mill-OECD. I think we lost it, so... Uh... Naħseb li fna l-kollegament, naddu għasur kermut. Sir Kermot. Thank you, Chair. Grazzi, President. Jekk nistan nirrispondi għal mistoqsijiet li ġew diretti jew eh, indirizzati b'mod indirett lejja, staqt ngħid li fuq il-kompatibilità ta' sistemi differenti waħda mill-mistoqsijiet kompatibilità fuq skambju ta' automatika ta' informazzjoni nasbu li dan huwa punt importanti ħafna u nasbu li minħabba differenzi fis-sistem ta' taxxa madwar ta' dwar id-din hemm bżonn noqdu attenti ħafna. L-informazzjoni li titla bl-Istati Uniti ġej minn kategorija differenti ta' persuni minn dawk illi jitolbu stati membri tagħna ġifieri differenza bejn tassazzjoni bażata fuq ċittadinanza u dik bażata fuq residenza biss. Hemm kwistjoni wkoll fuq il-numru ta' identifikazzjoni ta' mill-ħalla 16 U l-Komissjoni palissa attenta ħafna għal dan, kif forsi tafu fl-aħħar tas-sena li għaddiet, bil-pjantazzjoni li adottat il-Komissjoni kontra evażjoni tat-taxxa, inkludiet fis sessin il-ftuħ tal-diklim sejħa tin on the web li tassisti l-identifikazzjoni u l-użu ta' numri ta' identifikazzjoni. Komplejna biex xolsa biex ankan saħħu l bazzi għal skambju automatiku ta' informazzjoni Il-kwestjoni ta' l-emenda u emenda possibla ta' direttivi kien semmit ukoll? Komissar Barnier indika illi jaħseb li din hija kwestjoni importanti anka wara l-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa li għaddiet. Nistennew għal daqstant xi ħaġa dal-waqt fuq dan. Waħda mill-mistoqsijiet preċiżi fuq il-timeline għal proposta fuq dan u modifika tal-kooperazzjoni amministrattiva li għamil referenza li għabel, meta niġu għal kooperazzjoni amministrattiva u direzzjoni f'kooperazzjoni amministrattiva nistenna propju xaħġa fil-ġemat li ġejjin. Hija kwistjoni ta' ħin issa mhux jek issirx. Probabilment pero se jkun rizulti ta' Ġunju. Naħseb li wkoll din qed dan tiġi trattat b'ċertu urġenza wkoll bħalissa. Kwistjoni ta' ħarsin ta' data għajmet mod iktar ġenerali ma jtmu l-ewel kelli ma kwistjoni illi tatna mux ħazin u ġiħtaras u eh, wara zviluppi differenti fuq dan id-dossier matul is-snin. Forsi immur lura għal dan b'risposta tal mistoqsijiet iktar speċifiċi li staqsi s-Senjur Reinfeldt. Kien hemm punt dwar ir-riskju li kollok timid bilaterali u joħloqx diffikultà dan. Fl-Unjoni Ewropea dan ma nixtiequx. Żgur li le. U dan huwa speċifikament ir-raġun għalfej qegħdin nipproponu li malajkem jista' jkun ikun hemm modifika tal-assistenza reċiproka propju biex nevitaw sitwazzjoni ta' proliferazzjoni ta' ftehmiet individwali fih dan l-Unjoni Ewropea kli sitt membri jkunu qed jippruvaw jirrispondu għall-applikazzjoni tal-iktar tal klawsola ta' Most Favored Nation illi tista' tippreġudika il sitwazzjoni jekk stat membru jagħti preferenza pa' ser jisumu stat membru ieħor. Tqajmet ukoll kwistjoni ta' jkun xaħjar illi inħalsu l-barra biex ngħidu hekk. Għal dak l-għandu sam trattat bej Unjoni Ewropea u Stati Uniti u Ewropea u pajjiż ieħor li tera jkollok trattat fejn l-Unjoni Ewropea tkun tista' eh, tagħmel pressjoni politika jam interessanti għandna trattati bħal dawn fil-qasam tat-taxxa ma l-Iżvizzera taħt il-Savings Agreement għalkemm dan ma jkoprux skambju automatiku ta' informazzjoni sissa. Jiena naħseb illi hija ħaġa pożittiva illi nżomm ħaġa pal din fizzmin żmien meta fatka tresqet għall-ewwel darba, dan ma ġiex ma kenix idea li din tkun eh, xaġa speċifika nistgħu nipproponu, kenna dispożizzjoni Amerikan li tiżgura li minn ħalles taxxa fl-Istati Uniti jħallas għat-taxxa. fil-Kummissjoni ma kellna lebda problema bil-prinċipju, ma nalabda problema la bl-ideja ta' amministrazzjoni ta' taxxa u xurxin. pero fi diskussjonijiet il-Kommissjoni kienet involuta fihom mal-Teżor Amerikan u ma l-Istati membri u anka ma' rappresentanti ta' l-industrija bankarja l-antana mill-bidonet fin-nuqqas ta' mandatċar negozjat mill Ewropea li nipruvaw niżguraw il-arranġamenti li l-Amerikani xtaqqu jwaqfu fil-fatt iwaslu għal forma ta' skambju ta' informazzjoni bejn amministrazzjoni ta' taxxa skont il-prinċipji li aħna naħsbu li huma l-aktar ġusti għal skambju ta' informazzjoni bejn ġurisdizzjonijiet li qed ikkoperaw u anka sabiex niżguraw li l-aspetti ta' ħażin ta' dejta jkunu integrati fit-trattati ta' tassazzjoni doppja li għandhom l-Stati membri. Għanna konna mħazba li l-modell oriġinali tal-fatka u l-modell li għadu maruf pala modell numru 2 ma jkunx ġust tal-kooperazzjoni bejn ġurisdizzjonijiet li qed jafdaw xulxin, però kien importanti wkoll nħarsu drittijiet kemm tal-istituzzjoni finanzjarji tagħna u ta' persuni li fuq ma tisir ir-rapportar. Issa fuq reċiproċità dan xi fisser. Għalina reċiproċità fil-kontest tal-Savings Directive tfisser li tagħti lill-individwi dak li jridu jagħtu lilek. U anka fid-dawl tal-kommenti tal-kollega Amerikan, illi l-intenzjoni tagħhom id-dik li din ħaġa importanti kridu standard globali, ridu standard ibbażat fuq relazzjoni reċiproka fejn ikollok interess żewġ naħat. Issa, il-kwestjoni li tqajmet mis-Sinjura Indvelt fuq trasparenza mod partikolari aċċess dokumenti. Ma nistax intik risposta formali l-lum, hija ħaġa li nixtaqsaq tamra segretar ġenerali tal kummissjoni ma l nisnaj li kissaw li ma provajniex naħbu dak li għamilna fi diskussjonijiet li kellna mal istati Uniti u anka ma xi stati membri anka mal istati membri kollha xi stati jew ieħor konna pożizzjoni nippruvaw niżguraw illi riżultat pożittiv ibbażat e fuq dak li għadni kemm għad tisir realtà. Esplorajna il-kwistjoni ta' ħarsin ta' data u ħareċ ċar x'inhuma il-problemi potenzjali minn ta' protezzjoni tad-data. Tajna pa pariri fuq l-istat membri fuq restrizzjonijiet irridu japplikaw, pal per eżempju, konna ċari ħafna fuq l-ħtieġa ta' bazi legali domestika sabiex ikun hemm proċessar kif suppost tad-data. Konna ċari fuq ħtieġa ta' eh, informazzjoni proporzjonali u kol konna ċari fuq kwistjonijiet ta' dritt tal-aċċess, rikors u kwistjoni ta' supervizjoni dipendenti ta' data fin-naħa l-oħra tal-katina dan huma kwistjonijiet li aħna nħossu li huma aktar u aktar postom f'trattati ta' standardizzazzjoni ta' tassazzjoni doppja u naħseb tistaw arranġamenti ġuri skambi ta' informazzjoni fuq talba fihom minn nifisom imbnew fuq trattati ta' tassazzjoni doppja bejn ġurisdizzjoni differenti. Il-kwestjoni jekk għandu xikun hemm biljon Ewropew l-Istati Uniti, ċaġa li koprejt, ħaġa li tqajmet mis-Sinjor Endveld, fuq medda twal ta' żmien din hija possibilità interessanti, bla dubju. Qed ngħidan anka b'attenzjoni għal dak li qalet sinna Amerikana fuq l-impen tagħhom illi jiddiskutu aktar f'kuntest iktar wisa ta' OECD anke mal-Unjoni Ewropea sabiex jinbnew standards aħjar għad-dinja b'mod ġenerali. Ġifiri jista' jkun mod kif nimxu l-qoddim, pero kif intom il-kol konxi essenzjalment kena problema fiħdan l-Unjoni Ewropea għal diversi snin illi ma kenniex approċ komuni fuq skambju automatiku ta' informazzjoni. Minajr dan il-fejm komuni bej li istati membri huwa diffiċli ħafna li jina nirpreżentaw roħna li bqija ta' dinja għal skambju automatiku ta' informazzjoni kif is-semma, però l-affarijiet jidru li issa qabdu ċertu ritmu u hemm possibilità li l-istat membri kollha jimpenjaw ruhom fil-proċess. U l-pożizzjoni tagħna bħala grupp, pożizzjoni kollettiva tkun ovvjament f'pożizzjoni aktar b'saħħitha. Il-kwistjoni tal-skadenzi tqajmet mis-Sur Gigold, ehm, il-timeline hija qasira ħafna għal proposti li se nresqu fuq il-mejda. il mejda l-skadenza negozjat ma' pajjiżi terzi mnaħal oħra f'kontest tal-Savings Agreements jgħid dependi ħafna fuq kif dawn il-pajjiżi reaġixxu. Nista' ngħidlek issaw intbagħtu itri lil daw il-ġurisdizzjonijiet għandna l-ewwel kuntatti issa u aħna bħala Kommissjoni se nkunu qegħdin naħdmu għal soluzzjonijiet mara kemm jista' jkun. M'għandniex skadenza speċifika f'moħħna ma nażbu l-affarijiet għandhom ikunu maġra kemm jista' jkun issa. Napoġġawx il-G5 u xi fisser dan. Aħna napoġġaw il-prinċipi imma nixtiequ nħarsu dan b'qafas ta' diskussjoni Ewropew so biex nagħmlu dan qed inresqu fuq il-mejda se nkun qed inresqu dalwaqt abbozza direttiva fuq eh, assistenza reċiproka. Dan ma nix naraħ pala kompetizzjoni, dan mux li għanna f'moħna, kompetizzjoni bej standards differenti, Il-litra li ġiet firmata mill ħames stati membri hija dikjarazzjoni ta' kif jixtiequ jimxu l-qudiem fuq skambju ta' ta' informazzjoni u li nqedu kollox qafast Unjoni Ewropea. Idduskutejna mal-ħames stati membri, kellimna anke ma' 27 stat membru binna li mmexxu l-proċess fix-xhur li ġejjin u nittamaw sal-aħar tas-sena sabiex naraw kif dan jista' jaħdem fil-prattika. Pero l-impoġġu dan f'qafas soti hija ħaġa illi nixtiequ kien hemm żewġ mistoqsijiet l-ewwel fuq kif fatka s s-sirx mostru, nispera li le. U se toħloq danni għall-ekonomija jekk tiġi mfassla kif suppost, implementata wkoll kif suppost, mhux suppost. Però dejjem għandna nkunu konxi għal mod kif jintużaw is-sistemi sabiex jintużaw bl-aħjar mod possibbli u aħna li nistgħu u pal Unjoni Ewropea fl-OECD unkan diskussjonijiet fora zoħrajn hija l-esperjenza li għandna kemm ħażina, kemm tajba fuq l-uż ta' informazzjoni taħt il-reġim ta' savings u dan jista' jgħinna nibnu xi ħaġa għal pajjiżi qed jiżviluppaw dawk żviluppati finalment. Kien tħassib espress fuq kwestjoni ta' ħarsin ta' data. Uħut minn dal-aspetti ġa tkellim dwarhom il-kwistjoni ta' ħarsin ta' dejta, da' kwistjoni għan għan qed nikkonċentraw fuqha u fejn se nkunu fi proċess mal istati membri. Naħsbu li dan huwa bidu ta' proċess, mhux tmiem ta' proċess, għana konċi kemm kien diffiċa l-istati membri li jimplementaw il-Savings Directive fil-ħin u kemm huwa importanti għad-direttiva u l-proposta minn data tkun noddotata malajka jkun sabiex niżguraw il nqasijiet li ġan kena fis sistema nindirizzaw. Grazie, President. Indeed, Mr. Kermod. Grazie, Sur Kermod. Issa ngħaddi l-kelma. Mr. Pros mill-OECD. Spiċċana l-ħin. Tista' forsi titkellem fl-aħħar nixtieq ngħid li kien hemm element wieħed li ma wiġbitx għalih il-Kummissjoni, jiġifieri is-sitwazzjoni taċ-ċittadini mhux biss tal-Istati Uniti imma dawk Ewropej u kol ċittadini li għandhom ċittadinanza doppja min ser iħarsilhom id-drittijiet tagħhom lejn min jistgħu iduru. Nixtieq nisma' x'għandha xi twieġeb il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tixtieq twieġeb? President, it-tweġiba hija li f'sitwazzjoni fejn kollok ftehim bilaterali bejn ġurisdizzjoni fl-Unjoni Ewropea u oħra fl-Istati Uniti u dik tal-Istati Uniti hija kwistjoni tal-amministrazzjoni u l-gvern ta' dak l-istat membru illi ħares id-drittijiet ta' ċittadin tiegħu. Qabel kont qed nipprova nitkellem dwar id-differenza bejn is-sitwazzjoni fejn għandek l-arranġament ta' tieni mudell, il-fatka oriġinali, fejn m'għandekx eh, xkiel bejn l-istituzzjoni finanzjarja u l-IRS Amerikan u koll dis-sistema fejn għandek arranġament ibbażat fuq it-trattati. Skużani, Sofi, ma nistax nadilek il-kelma. Issa sur pros mill-OECD ma tantx għandna ħin forsi jekk joġobkom tkunu tistgħu iżommu. Mal-ħin allokata li huwa dak ta' tliet minuti. Sur pros, tismana? discussion in the last 15 minutes because of technical reasons. Uh, Ma stajċ insegwi diskussjoni f'dawn l-aħħar 15-il minuta minħabba raġunijiet tekniċi, ħadd nota ta' żewġ mistoqsijiet jiena les li nindirizzhom mistoqsija dwar jekk l ECD u ser iċċedi l-standards tagħha dwar l-iskambju ta' informazzjoni, jiena diġà ġib tal dan meta referejt għal uħut mill-istqarrijiet ta' Sur Mark Lewis, per eżempju, eh, fejn intqal li l-iskambju automatiku huwa importanti u hemm ħafna interess illi dan resquh il qudiem dan mhux l-unika mod ta' kif l-amministrazzjonijiet tat-taxxa għandhom jikkooperaw biex jindirizzaw l-evażjoni offshore u l-evitar tat-taxxa informazzjoni sport spontanja li tinata hemm forum oħra ta' informazzjoni u m'għandniex nidħlu f'diskussjoni ta' ħaġa kontra l-oħra imma irridu naslu għal soluzzjoni komprensiva u dan nistgħu hawnhekk naraw li jista' jkun hemm xi talbiet ta' segwitu. Jiena ma naħsibx illi din hija kwistjoni ta' iva jew le imma neħtieġu approċċ holistiku, approċċ komprensiv u ser ikollna wkoll informazzjoni jekk tkun mitluba ma rridux ninsew illi dan irnexxa għandna 120 pajjiż għamilna 600 rakkomandazzjoni, 300 rakkomandazzjoni ġiet segwita mill-pajjiżi kollha madwar id-dinja il-pajjiżi kollha li nqisuhom bħala tax havens jinsabu hemmhekk qed isegwu rakkomandazzjonijiet tagħna u wkoll jirrapportaw lil ġe 20 meta ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni dak kollu li kelli xinejt dwar l-iskampju ta' informazzjoni dwar il-mistoqsija l-oħra dan l-standard dwar l-iskambju automatiku kif ser eh, jitwetta nista' naqralkom għalaj malaj l-istqarrija tal-20 minna minn April ta' April fejjinat bitċar illi aħna qegħdin nistennew illi dan ikun l-istandard u nħeġġu lill ġurisdizzjonijiet kollha sabiex ikollhom skambju awtomatiku ta' informazzjoni mal-imsieħba ta' trattat tagħhom hekk kif inhu xieraq u nixtieq nfakru wkoll li l-G20 għamel kontribut importanti fi rigward ta' informazzjoni meta tkun mitluba u koll kena l-informazzjoni li ġiet ristrutturata bħala riżultat tal-G20 l-OECD u bla post tal-Unjoni Ewropea u koll. Zewċ tweġibiet osra nitlob skuża għaliex ma stajċ nisma' ir-rikjesti l-oħra ma sfortunatament inqatat l linja dak il-ħin. Issa issu Lewis. Grazzi President, ser nżon fil-qosor, ser niprofa nżon fil-qosor. F'termini ta' dak eh, l-intqal, l-entuzjazmu tana għal forum oħra ta' skambju, eh, mandux jitqis bħalli kiku aħna ma nasbux li l-iskambju ta' informazzjoni mhux neċessarju u importanti li konna l-istess situazzjoni għal kulħadd hawnhekk issa dwar kif nistgħu niżguraw illi idħul kollu jkun koperti, s-sorsi kollha jkunu koperti, waħda mill-aktar ħaġa ta' sewi fil-mudell ta' fatka tal-Istati Uniti hija dik tal-proċeduri ta' diligenza dovuta meta jiġu stabiliti l-kontijiet mod partikolari tal-kumpaniji u entitajiet legali u importanti li nisħu li jkunx ikun il ftejim dan jinkludi proċeduri simili ta' diligenza dovuta. Ovvjament dawn ġoru ċertu spejjes magħhom, spejjes ta' konformità. Iżda Hawnhekk nistgħu nqisu wkoll reviżjoni tal-direttiva, reba direttiva kontra l-ħasil tal-flus. Qegħdin naraw li kien hemm kienet jappoġġa reġistri pubbliċi sabiex innaqsu innaqsu l-ispejjeż ta' konformità hemm argument simili wkoll dwar il-reġistri pubbliċi li jkunu disponibbli sabiex jgħinu f'rigward tal-fatka wkoll. Issa dwar liema ġurisdizzjonijiet serja għaw taħt il-fatka globali il-membri tkellmu dwar il-ġurisdizzjonijiet sigriti u li dawn involvuhom din xaġa ta' sew importanti hemmhekk hemm xogħol importanti li jinsab dej bi azzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq livell ta' stat membru u kol sabiex jiġu nfissra il-tax havens u l-ġurisdizzjonijiet segreti kif ukoll miżuri komuni. Premijiet kif ukoll kastigi sabiex eh, dawn il-ġurisdizzjonijiet jissieħbu magħna issa dwar il-kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-dejta huma kwistjonijiet serji ħafna ovvjament u jinvolvu kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali ħaġa li xtaqt ngħid hija illi kif għalli sur kermod aħna maħnix nibdew mill-bidunet meta nindirizzaw uħut minn dawn il-kwistjonijiet illi diġa eh, rajna li kien hemm skambju ta' informazzjoni awtomatiku jew fuq talba minn imsieħba ta' trattati l-Finlandja pereżempju tagħmel skambju ta' informazzjoni tal-kontijiet bankarji b'mod bilaterali mal-imsieħba kollha 66 imsieħeb eh, kollha kemm huma kif ukoll fil rigward ta' direttiva ta' taxxa fuq tfaddil. Imbagħad hemm xi tip ta' protezzjoni eh, f'dawn il-ftejjemiet u l-pass li jmiss huwa li nitraduċu dawn din il-protezzjoni fi protezzjoni sistematika u kol protezzjoni fis sistemi tad data U hemmhekk għandna bżonn ta' definizzjoni tajba ta' x'inhuma dawn il-pajjiżi terzi din se tkun xi ħaġa tas-sew kritika. Grazzi Sur Lewis issa Naddi il-kelma Lil sinjura Rosval. Grazzi. L-ewwel net nixtieq nagħmel xi kummenti osra dwar il-kummenti li kien hemm fir-rigward tal-evażjoni fiskali Edin naraw li hemm differenzi kbar fost il-pajjiżi fit-termini tal-liġi tat-taxxa u implikazzjonijiet prattiċi u hemm differenzi wkoll enormi fost istituzzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-ippjanar tat-taxxa. Iżda rridu nisqu illi hija responsabilità tal-individwu illi jikkonforma mal-liġijiet tat-taxxa, l-gvernijiet qegħdin jistabilixxu il-frontieri lokali, l-banek qed jiġu qed ikun hemm supervizjoni tagħhom u l-banek u l-istituzzjoni finanzjarji l-oħra li ma jikkonformawx mal-liġi lokali u dik tal-Unjoni Ewropea jistgħu jittilfu il-liċenzja tagħhom. Jien nixtieq ngħid li mhuwiex kompitu tal-IBF illi qod jipponta subajh jew ikollu xi awtorità ta' supervizjoni fuq il-membri tiegħu imma Din Dan huwa kompitu tal-organizzazzjoni interessati f'rigward tal-ispejjeż u l-proġetti. Mill-esperjenza personali tiegħi jiena nemmen illi kull bank għandu jkollu proġetti kbar, ħafna konsulenti involuti u dejjem ħat tal-IT illi takkapara rizorsi kollha li wieħed jibni sistema ġdida Eh, kollu bżon għall-inqas sitt xhur u jiena qed ninkwieta illi wasanna rip is-sajf u għatmanna xejn u rridu nikkonformaw sa l-aħħar tas-sena din hija r-realtà tal-Banek Ewropej bħalissa. Is-sistemi mhumiex mibnija sabiex ifittxu għall-indisja tal-Istati Uniti din hija ħaġa li trid tiġi implementata fis-sistemi tagħna. Umbat irridu naħsbu wkoll dwar il-konformità fil-ġejjeni, Mux biss irridu nkunu konformi issa, imma irridu nagħmlu monitoraċ tal-konformità fatka snin li ġejjin u kol ningaġġaw aktar personal sabiex nkunu nistgħu naqdu dmirna meta aħna niffirmaw il temit fatka. Aħna tkellimna wkoll dwar l-approċċ tal-Unjoni Ewropea u soluzzjoni waħda għall ewropa din hija xi ħaġa li l-IBF kien qed jippromovi fil-bidunet ta' fatka aħna ridna soluzzjoni komuni waħda għall-istati membri tal-Unjoni Ewropea iżda din ditx din is-soluzzjoni għal bosta raġunijiet u aħna imħasba illi soluzzjonijiet differenti issa jistgħu waslu għal sitwazzjonijiet differenti fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Ewropa u kol fil-rigward ta' pajizi li mumiex fl-Unjoni Ewropea. U minn dan la jibbenefikaw l-istituzzjonijiet finanzjarji u lanqas il-klijenti infushom. Dak kollu li kelli xinejt. Grazzi tassew, grazzi Sinjura Rosval. Issa naddi l-kelma l-Sinjura Klebe, Kleva, il-rapporter, sabiex tikkonkludi. Iva, grazzi. Jiena ser nżom fil-qosor nitlob skuża li ġejt tard imma kont qegħdin Kont qed nistenna eh, li jkun hemm dibattitu ma' Van Rompuy Barroso dwar il-frodi tat-taxxa li xi naxtaq nesprimi d-disappunt tiegħi dwar il-ftehim fil laqgħa tal kunsill il-ġimgħa l-oħra jidilli li hemm eh, dan id-dibattitu transkonfinari li qed jaffettwa lil fatka dan huwa l-ewwel smieħ illi qed ikonna eh, f'dan il-kumitat jiena żguri li ser ikun aktar ħin sabiex niddiskutuh aktar dan il-punt jiena naħseb illi fatka qed jgħin sabiex jinġabru l-isforzi internazzjonali ħalli nipromovu l-iskampju awtomatiku ta' tarif fuq il-livell ta' OECD u tal-G20 kellu rwol ukoll fl-aħħar negozjati interni bejn l-istati membri fir-rigward tal-direttiva tal-taxa fuq tfaddil. Iżda jina hawnhekk qed nifhem il-kummenti kollha minn Sofi Intfeld imma il-gvernijiet tagħna qegħdin jirreaġixxu b'mod aktar maġġel fil rigward ta' skandli ta' taxxa u ma jafux għed jiġri fil rigward ta' dawn il-flejjes kbar. Iżda irridu nkunu xi ftit għawnek. hawnhekk. U naraw illi xi tip ta' progress qed isir Meta eh, superpotenza dinija tiddeċidi illi timplementa liġi sabiex tevita l-evażjoni fiskali, aħna iva nkun qegħdin insegu l-aħjar għanijiet. Jiena kuntenta ħafna illi l-lum irnexxinna nisimgħu aktar informazzjoni Unsiru nafu aktar dwar id-dettalji, nixtieq nirringrazzja l-parteċipanti kollha b'mod partikolari lil mistiedna mill-Istati Uniti u minn Pariġi tal-issieħbu magħna f'dan id-dibattitu u iċċarawna ħut mill-kwistjonijiet illi għandna fil-Parlament Ewropew u e, fl-isfera pubblika Ewropea. It-talba tal dawn il-ħames stati membri għandha tkun l-ewwel tarba l-ewwel rispons tagħna. Reazzjoni tal-Kummissarju Semeta għall-litra kienet reazzjoni pozittiva ħafna u qal illi jista' jappoġġa l-isforzi sabiex eh, nestendu l-ambitu ta' skambju awtomatiku naħseb li ħafna minna jaqblu miegħu. Iżda rridu naraw il-kwistjoni ta' reċiproċità wkoll. Kienet waħda mill-kwistjoni ta' ewlenin illum. Irridu naraw it-trasparenza, irridu niproteġu id-dejta tagħna u rridu naraw x'nu ma' drittijiet bażiċi ta' non-diskriminazzjoni u trattament ugwali. U dawn id-drittijiet għandhom jiġu mħarsa u hawnhekk m'għandniex nsibu kompromessi. Aħna bdejna dan id-dibattitu li ser jibqa' dej fix xuri li ġejjin nixtieq nirringrazzja lil kull min tkellem illum il kull min intervjena l jsidir e il-Kummissjoni sabiex jiċċaraw il-mistoqsijiet pendenti tagħna illi rajnijom illum imma se narġgħu narawhom fil-ġejjeni ukoll. Grazzi, Sinjura Kleva, grazzi lil panelist kollha, lil kull min tkellem permezz tal-video conference. Issa, intemmu dan il-punt fuq l-agenda u naddu għal punt li jmiss tal-agenda tagħna punt numru 2 l-eżami tal-emendi fil-rapport ta' Sinjura Beres il-kid. Naddi l-kelma li Sinjura Beres, jek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 Kien min talab il-kelma ma mbattela. Jeden Mal stach wir äh, äh, anfangen mit äh, seinem Dossier und dann. Äh, iva, forse nistaw nibdew tiegħu mbagħad nitrataw il rapport tiegħi. Tgħid is-Sinjora Beres. Issa, il-persuni involuti fatka ħallew il-kamra nistgħu nkomplu bl-aġenda tagħna nixtieq nirringrazzja lil min eh, fassal l agenda għal-ewwel darba qegħdin nindirizzaw il-preps qabel l-IMD anke jekk iż-żewġ affarijiet huma marbuta. Jiena nittama illi flimkien mal-kollega eh, l-Onorevoli Langen aħna nkunu nistgħu navanzaw it fit jien nixtieq ngħidlu illi minnaħa tal-preps jiena Nħu l-impressjoni illi fċertu pajzi partikolari dan il-fajl tal-prips et javanza aktar. Diġa sibna nofs il-kompromessi. President, għawn ħafna xsejjes fl-isfond. Mux għet nwaħħal fik, imma kont qed eh, nirreferi għal min qiegħed fil-kamra u qed jagħmel l-istorbju. Għanna nofs il-kompromessi illi diġa sibna qbil dwarhom u jiena naħseb illi frimkien max-shadows li ħafna minnhom jinsabu preżenti illum. Aħna nistaw navanzaw tkun xi tkun l-iskeda tal-IMD u nistaw insibu ftehim dwar prips. dan jista' jkun preċedent. Jekk tixtiequ sejħulu hekk. Preċedent għal kull ħaġa li tista' tiġi wara. Aħna qegħdin nindirizzaw l-emendi tieni darba eh, fil-kumitat. Dan għaliex il-President ħasset illi wara l-ewwel skambju ta' femiet ma kienx hemm biżejjed ħin sabiex jitkellmu il-kollegi kollha u jgħidulna x'jaħsbu. Bekk jiena muster narġa' nirrepeti d-dibattitu kollu li diġà kellna. Dana minni l-aħħar darba fl-24 ta' April dak li nixtieq nagħmel huwa illi niffoka fuq punti individwali illi qajmu l-istess membri punti li għajmu l-membri f'dik il-laqa tal-24 ta' april. F'dik il-laqa partikolari, il-Sinjura Pritikajnen, illi qed taħdem miej pala shadow għall ppe talbet għal-konsistenza fil-dokument kollu kemmu u hija kienet imħasba dwar il-paragonabilità tad-dokumenti. Dwar il-konsistenza minna lija li għajmet il-kwistjoni ta' klawzola ta' revizjoni, aħna għamilna proposti illi joqorbu lejn l-atti delegati fċertu setturi. U jina naħseb illi dan huwa l-mod ta' kif għanna nestendu l-ambitu mingħajr ma noqogħdu nistennew ir-reviżjoni jina għamilt proposta ambizjuża illi issa ħafna kollegi jaqblu magħha. U għandna żewġ modi kif nistgħu navanzaw. Issa daħanna dan kollu fit-test u id-dokument innifsu ser jibda jiġi negozjat għal preps jew inkella għan alternativ oħra jkun l klawsola ta' reviżjoni. Jiena qed nissuġġerixxi illi aħna jkollna eh, l-approċċ eh, fejn jitlob illi għandna nestendu l-ambitu kemm jista' jkun diġà mill-bidunet Sinra Pitikajnen kienet imħasba dwar l-idea illi aħna edin namlu dokument fannes permezz ta' annes u jista' jkun hemm xi konfużjoni fir-responsabiltajiet. Imma l-proposta tagħna tgħid hekk irrid ikollna żewġ dokumenti separati. Wieħed minnhom l-ewwel dokument ikun il-gwida u l-ieħor ikun l-anness li jkun fih l-informazzjoni relevanti il distributur jew l-intermedju ikun jista' jagħti. Għaspejjeż tagħhom jew bażi tal-prodott li jiġi mqassam jiena naħseb illi m'hemmx il-kwistjoni ta' responsabilità jew liability hawnhekk. Issa dwar xandu xaqsam dan mal-prospettivi tagħna dan huwa punt li diġà ġiċċarat. Ġiċċarat għaliex il-proposta hija illi ndaħlu il-loġika kollha tal-prospektus u issa diġà rridu nipproponu illi inneħħu il-sommarju taqsira tal-prospektus kulħadd qed jgħidli li hija għal xejn dan is-sommarju, aħna rridu analiżi birreqqa, rridu prospektus illi tabilħa jidħol fid-dokument. U ma rridux biss nafżaw eh, l-konsumatur kiku ridna hekk biżejjed li konna gwida li ikun aktar sempliċi, aktar ċar. Imma din hija problema li għadna ma jiex fost ix-shadows. U din hija il-problema tal-lingwa u l-allineament tal-lingwa. Is-Sinjura Prips qalet li rridu nużaw il-vokabularju, terminoloġija li użajna fil-gwida fil-gwida tal-usits. Iżda jiena nipreferi dak li proponiet il-Kummissjoni fil-gwida għal prips tagħha u għalhekk nixtieq li nżommu l-proposta tal-Kummissjoni iżda dan il-punt qatt irridu niddiskutuh. President tagħna Sharon Bowles kienet interessata tal-aktar fl-ambitu u jiena naħseb illi hemmhekk iva għamilna progress u l-idea li konna ambitu mifrux kemm jista' jkun sabiex inkunu nistgħu nadattaw il-gwida għall-lan tal-prodott konċernat, naħseb li għadja tajba, għax ħaġa tajba, zejn tkellimt mal-kummissjoni, eh, mal-kummissarju dwar dan, kemm il-darba u huwa joġbu l-approċ tagħna. Huwa approċ illi mhux biss jagħmel il-ħajja tal-produttur aktar faċli, Mm imma wkoll jinforma lill-investitur illi mhux dejjem ikun informat fir-rigward ta' prodott tal-investiment bl-imnut Umbad dwar il-kontiet ta' tfaddil il-komissarju għajem mistoqsija importanti dan huwa suġġett illi jista' jiġi indirizzat fil-proposti għall-aċċess għal kont bankarju bażiku. Jiena tlabtu hawnhekk tlabtu li ma triqx ta' jaqbad li ma direzzjoni xtaq jaqbad u fid-dawl tal- kif insabu l-affarijiet palissa huwa jaħseb illi għanna ninkludu immedjatament diġa minn issa f'din il-proposta u din hija il-pożizzjoni li jiena ser inkompli nisħaq dwarha u nittama li nikseb l-appoġġ tagħkom. L-ewwel fih dan l-ewwel ma' shadows u mbagħad fih dan il-kumitat Sharon Bowles ukoll insistiet illi il-gwida eh, tkun dokument illi jipparaguna U fl ta' kompromess tiegħi jiena ngħid illi rridu nżommu ir-referenzi għal dokument ta' informazzjoni u wkoll għal dokument ta' paragun Dan irid ikun dokument illi kun jinkludi iż-żewġ affarijiet l-informazzjoni u l-paragun. U l-loġika tiegħi hi illi meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-edukazzjoni finanzjarja fl-iskejjel, fl-universitajiet meta aħna nalmu edukaw lill-konsumatur dan għandu jisir billi dan id-dokument ta' informazzjoni jkun dokument ċar daqs il-kristall Irid ikun dokument illi wieħed ikun jista' jaqrah u jifmu meta nitkellmu dwar l-isma, il-bonds u l-kontijiet ta' tfaddil u meta nitkellmu dwar il-kondizzjoni sabiex jiġi adottat. Il-gwida Sharon Bowles suġġeriet li dan għandu jisir bħala pool u kol Sven Gikol tkellem dwar il-pensjonijiet imissa madux hawnhekk. U kien hemm inqal li għandna neskludu l-iskemi ta' pensjoni obbligatorji ma ninkludu dawk volontarji. Jiena naħseb illi dak kien il-ftejjim illi il U Huwa wkoll kien semma l-fatt illi depozitu fih riski tiegħu wara l-affarijiet li rajna f'Ċipru. rridu naraw illi il-konsumatur għandu jkun marra taħt ċertu ċirkostanzi dwar xi garanziji jew xi ħaġa oħra eh, li hija marbuta mal-investiment illi huwa jagħmel sa jitkamal għal li l-persuni ma jaqrawhomx id-dokumenti aħna bħala leġislaturi nistgħu naqblu nafu ħafna konsumaturi, ħafna investituri ma jaqrawhomx id-dokumenti. U bekk dan irridu nsemmuh ukoll fin-negozjati. Irridu inwessaw l-ambitu ta' din id-direttiva. Thomas Handel kien xi inkwetat dwar il-mod ta' kif dan ser ninvolvu kol fit-test ta' Surven Langen jiena naqbel miegħu. Hemm punt partikolari ta' tħassib. Fejn ir-rapporter u shadows għadhom għadhom għandirizzawx dan il-punt Irridu naraw u xser nżommu r-reġim ta' liability. Ftak għandu xaqsam reversal tal-pis tal-prova, jew inkella din ir-liability, din ir-responsabilta u xser namlu għaf konformita ma' reġim ta' usage Dan ikopri il-punti kollha bażikament illi tqajmu fl-aħħar laqa. Iżda jiena lesta li nwieġeb xi mistoqsijiet oħra li jista' jkollkom. Peres on behalf of the APP give the floor to the shadow rapporteur Mrs. Pitkanen. Naddu għas-Sinjura Pitkanen. Grazie President. Grazzi li rapportero kol għal-kooperazzjoni tajba, faċilitajt li ħafna situazzjoni tiegħi mux biz fil-proċett tan negozjati ma għal-kummenti tiegħi hawnhekk għaliex inti ġa referejt għal punti fejn ġa għanna xinu għaz taftajim fl-opinjonijiet tagħna Se nibda bil-punti li iktar faċli, il-kwistjoni tal-responsabilità miex diskuss eżattament bħala parti mill-kompromessi. il-kwistjoni tal-responsabilità, kwistjoni tal-liability, meta nġu għal manifatturi u l pejħ dan huwa kif għamilni fil-kompromess. Fil-fat il-responsabilità -resp tal-manifattur hija fit-test innifsu. Meta niġu għal referenza dwar il-prospektus u jina nista' nifhem li hemmhekk għandna ftehim tajjeb biex nevitaw kwalunkwe tip ta' duplikazzjoni u ma jkunx hemm kontradizzjonijiet bejn il-leġizlazzjoni fuq livell ta' usage jew ta' mifid u din hija xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu iktar fid-dettall f'xi punti oħra. Il-kwistjoni ewlenija dak li jiena nixtieq nitkellem dwaru huwa dwar um, l-ambitu, tkabbir ta' dan l-ambitu f'dan il-kuntest Aħna kena diskussjonijiet tajbin ħafna dwar jekk il-kontijiet ta' savings u id-dejn pubbliku għandu xieġu inkluż jew le. Imma kollox ma kollox fisem il-PP e, aħna ma wasalniex għadna f'dan l-istadju maħniex l li nimxu il-qoddim biex inwessaw dan l-ambitu. Mbagħad irridu naraw iktar tard kif se nimxi fuq din il-kwistjoni. Mbagħad hemm xi um, kwistjonijiet żgħar dwar il-product interventions, warning labels għal prodotti komplessi mewx metieġa u l-pożizzjoni tagħna dwar ir-riskju b'mod ġenerali hija li l-konsumatur għandu id-dritt li jazel ir-riskju u dan ukoll għandu jkun għal benefiċċji tal-konsumaturi infushom l-idea hija jekk il-formazzjoni għaw l-enija jiex adattata u ċara bizzejed biex il-konsumaturi kux jista' jagħmel il-deċiżjoni kif suppost jekk juhux il-riskju jew le u għal daqstant aħna għalhekk maħniex favur ta' restrizzjonijiet u limitazzjonijiet fir-rigward tal-kontenut tal-package retail product. xi linji ġenerali, linji gwidi ġenerali jistaw għom, iżda dawn ukoll jridu jkunu f'konformità mar-regolamentazzjoni tal-MIFID. Da kollox minna ħatana sa minħabba li għadna niddiskutu għawnek u għedin nistennew li nkomplu ninnegozjaw. Naraw kem nistaw nimxu il-qoddim dwar dawn il-kwistjonijiet li għadna maħniex qed naqblu dwarhom. Grazzi ħafna, Signora Pitikajnen. Mhux qed nara membri oħrajn li jixtiequ jitkellmu għal daqstatna dil kelma li Sur Gold. Nippreferi kieku li nisma lil Werner Langen u bat nikkummenta iktar tard. Għaliex jiena ġam semmejt il-punti tiegħi dwar din il-kwistjoni u dan huwa follow-up fuq dak li ġa eh, diskutejna qabel. L-idea oriġinali kienet li natu l-membri l-possibilità li jagħmlu l-punti tagħhom meta ma kienx hemm ħin biżejjed Pero minix qed nara eh, nies jiffullaw hawnhekk u biex jitkelmu u għallura naħseb li tajjeb u xandu xijajt fa eh, Vernon Langen. Grazie, Sur Gigold membri mill-li sjaru mill-gwe għalda stant naddi kelma li sur Balz li u l-unika persuna li jishtiq jitkellem sissa. Grazzi, President. Nishti li namel xiftit kummenti dwar dan it-tieni skambju ta' opinjonijiet. Jena naħseb li l-abbozzi tal-kompromessi li rajna sissa fuq l-estensjoni tal-applikazzjoni u marru wis li lin. Dawn għan u ma komplessi iżda għandhom jibqaw barra mill-regolamentazzjoni. għal prodotti sempliċi ta' savings ma naħsibx li hemm bżonn ta' KID il-produktija li ħorja xaġa li jiva nistaw niddiskutu iżda naħseb li għanda tiġi għanna nsemmu li il-share markets huma trasparenti ħafna b'mod ġenerali u naħseb li l-aċċess għas swieq kapitali għal kwistjoni importanti ħafna għalina wkoll kif ukoll għal finanzjament tal-ekonomija Ewropea. Din hija utli u għal daqstant rridu noqogħdu attenti dwar il-fatt li noqogħdu nżidu il-red tape f'dan il-qasam. Irridu naħsbu dwar kumpaniji żgħar medji li jippruvaw jiksbu aċċess għas swieq kapitali. Naf l-aħjar soluzzjoni għall ambitu ta' applikazzjoni għandha tkun xi ħaġa prattika u rrid ikollna proporzjonalità. Irridu jirnexxilna npoġġuhom taħt dawn iż-żewġ titli Ħaġa oħra importanti għalija hija li aħna m'għandniex nagħmlu regolamentazzjoni żejda fuq utenti normali. Għanna nippermettulhom li jieħdu deċiżjoni mingħajr il-KIDs u fil-każ ta' transazzjonijiet li il-klienti jixtiequ jagħmlu mingħajr ma jħabbru qabel Irrid nieħdu wkoll deċiżjoni fundamentali dwar jekk iridux titjib fl-informazzjoni tal-konsumatur jew jekk iridux niblu regolamentazzjoni tal-prodott. U jiena naħseb li huwa dan tal-aħħar biex ikonna regolamentazzjoni tal-prodott permezz tal- l-informazzjoni tal-konsumatur naħseb li mhijiex tajba u tista' tagħmel ħsara fir rigward tal-konsistenza ma' leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-liability għal product manufacturers naħseb li jrid ikollna ċarezza liability doppja jumħalta ma tgħinx konsumatur għandu bżonn punt uniku ċar ta' kuntat. U nixtieq ngħid li fil-emenda tijaj biex nikseb konsistenza jiena tkellimt favur l-użu tal eh, l-usage eżistenti u kol il-proċedura tal-product authorization nasab li dini u kol i kwistjoni hija importanti u naħseb li il-mifid huwa l-unika post tajja pal dan. Naħseb li Marcus Feber jaqbel miegħi dwar dan jien ukoll imħasseb dwar it tentativ li il-KID telam ħafna informazzjoni u l-Environmental Policy Agenda ovvjament mhijiex parti minn dan id-dokument ta' informazzjoni. Il-KID skont informazzjoni li għandi għandha tkun tliet paġni twila flimkien ma' annes u bir-rispett kollu għal protezzjoni tal-konsumatur irridu noqogħdu attenti ħafna, irridu nkunu ċerti li qegħdin naġixxu fl-interess tal-konsumatur. U bħal kollegi oħra f'din il-kamra dan huwa dak li jiena nixtieq nikseb. Iżda m'għandniex nagħmlu piż żejjed fuq il-konsumaturi b'wis informazzjoni u hawnhekk qed nara riskju ta' dan it-tip naħseb li bil-protezzjoni tal-konsumatur għanna nkunu konxi li l kwalità hija kollox u mhux il-kwantità. Allura tajjeb li naraw eżattament x'inhu huma l-punti individwali mill-lat ta' kwalità. Iżda tħassib ewlieni tiegħi huwa dan li aħna se nkunu qegħdin nieħtieġu wis informazzjoni. Grazzi. Grazzi jekk mawx iktar membri li jixtiequ jitkellmu, nadi il-kelma lir rapporteri Sinjura Beres. Grazzi. Sur Gigold talab li irrit jagħmel dibattitu konġuntu tista' s'issa du ma qal xejn meta jitkellem però forsi jkun irrid nikkummenta. Jridu nkunu ċari, jridu nkunu ċari dwar l-anta din id-direttiva mirridux naqtaw linja għall-lista twila ta' direttivi li għalihom huwa responsabbli l-Kummissarju Barnier lan ta' din id-direttiva għall-inqas kif nara jiena fl-ispjegazzjoni hija li nerġgħu ninkludu ndaħlu l-fiduċja. Intom ittajdu li imwis informazzjoni. u għannix natu wis informazzjoni. Iżda għalissa fil-kas tal-usits per eżempju dokument huwa ħafna twal minn dak li qed jiġi proposta hawnhekk u fil-kas tal-prospettivi l-informazzjoni li qed tingħata hija wkoll iktwal minn dik li għandna hawnhekk. Stanti lan ta' din il-proposta kif inhi kif qed naħdmu fuqha f'dan il-kumitat Ija, huwa fil-fat dokument ħafna iktar konċis u ħafna iktar faċli li taqraħ jinkludu informazzjoni u tista' tqabbel, tista' tagħmel tqabbil. Meta tgħidu li il ehm, suq tax-xejn huwa iktar trasparenti u għandu jkun iktar adattat biex jiffinanzja l-ekonomija iva dan Huwa dak li għandi f'moħħi u għal daqstant irrid nestendi il-gwida għax-xer ukoll. Lan ta' din il-gwida hija li tituri li konsumaturi li n-nis normali li individwu jista jixtri shares ta' ċertu kondizjonijiet kont il-gwida. Intom tkellimtu dwar proporzjonalità u lan tal-gwida hija li jkunu f'proporzjoni mal-bżonnijiet tal-investituri żgħir. Ovvjament l-investitur professjonali mhux ser jaqra il-gwida Imma dan mhuwiex lan ta' din id-direttiva u jiena naqbel mal-idea tagħkom li il-mifid għandha tkun ir-referenza li din hija f'konformità ma' dak li qal is-Sur Feber. U l-ebda ambigwità f'dak li qegħdin ngħidu. Forsi jiena ma fimtekx sew, imma jien kont xi ftit sorpriż meta inti qed li m'għandux ikun hemm l-ebda aġenda politika. Jiena nispera li m'iniex qed nuża il-gwida għal raġunijiet politiċi jew elettorali il-KID hawnhekk iżda fi kwalunkwe każ dak li aħna tallimna mill-kriżi huwa dan. Tallimna li l-informazzjoni anka fis-suq subprime kien nieqes ma kienx bizzejiet. Mhuwiex manifest politiku li tajt li inti trid tinforma lin nies meta huma jkunu qegħdin jinvestu l flus tagħhom. U rridu wkoll nagħmlu dawn il-fondi attraenti, stant irridu ninkoraġixxu lin nies biex jinvestu l-flus tagħhom fl-ekonomija u mhux ehm, jaħbu l flus tagħhom. Ir-realtà hija din li jekk aħna ma nistabilux il-fiduċja tal-individwi li poġġu l-flus fi savings eh, dawn ser jispiċaw vera jaħbu l-flus tagħhom ma jinvestuhomx. mhux ser nagħmel limitu fuq il-prodotti mibjuwa dan huwa dibattitu li ser niddiskutu darb'oħra mas Sinjura Pitekajnen. Ser immur lura għal xi ħaġa li jiena semmejt l-aħħar darba. Nixtieq nagħmilha ċara. Jekk dan jaf ikollu effett isważiv fuq ċertu prodotti għal daqsant il-konsumaturi rridu jkunu jafu eżattament fejn qed ipoġġu l-prodotti tagħhom, il-flus tagħhom. ma rridux namlu biss prodotti sempliċi, ma jfissirx li uh, prodotti komplessi u ma aktar ta' riskju minn oħrajn, iżda jfisser li livell tal-informazzjoni u komparabilità jafu għandhom ikunu ċari jekk iridu nkunu konsistenti ma' direttiva. Din hija r-risposta tiegħi, grazzi. Grazzi Sinra Beres, dan huwa tmiem tad dibattitu tagħna ser nivvutaw fuq l-emendi fil-Kumitat li ser ikunu fi 17 ta' Ġunju tal-2013 u l-votazzjoni fil-plenarja hija mistennija li se tkun f'Settembru din is-sena. Issa ser ngħaddu għal punt li miss punt 13 fuq l-aġenda tagħna il-medjazzjoni tal-assikurazzjoni, l-eżami tal-emendi, naddi il-kelma l issur Langen. Grazzi. Ma tkellimx iktar kmieni għaliex il-żewġ punti ma teħdux fl-imkien di kienet ir-raġuni. Jien tlab li jsir dan tkellimna dwar il-direttiva tal-medjazzjoni tal-assikurazzjoni u tlabt li artiklu 24 u 25 dwar l-informazzjoni minima u kol punti ħor ġejt mistoqsi għalfejn ma nkludejċ dawn l-emendi għaliex il-mifid ġa għanda regoli dwar dan u ma xtaqnix nerġa' niftu diskussjoni. Issa dwar ir-regolamentazzjoni PRIPS. Is-situazzjoni hawnhekk inbidlet għax regolamentazzjoni PRIPS għanda l-ambitu ta' applikazzjoni flimkien ma' dispożizzjonijiet addizzjonali fuq il-liability li l-għan oriġinali jimbidel ftit ser jinkludu shares u savings smajna dwar dan iktar kmieni u mbagħad naraw li dawk il-kollegi li għamlu emendi li jgħidu li dawn mhumiex f'konformità mal-intenzjonijiet u qed jippruvaw jiksbu fil-fatt il-ħaġa posta proposti differenti fuq eh, savings normali u xandu jiġi inkluż fl-annes ta' żewġ paġni f'ċertu stati membri għandna regoli minimi għandna l-mifid ukoll. Bir-rekwiżit li joffru informazzjoni tajba ġusta. Iżda jekk inti tinkludi kollox ta' il-prips li lan jaf ikun differenti, jispiċċa jikseb xi ħaġa differenti bil-kontra. Naħseb dwar rekwiżiti minimu informazzjoni minima għal medjazzjoni tal-assikurazzjoni jekk dan ma jkollux pis żejjed. Frajan di tnejn il komissjoni proponiet li dan ser jisir biss għal eh, prodotti finanzjarji ta' savings u kol emendi fu il-mifidul prips, eh, prips irridu jinkludu affarijiet li l-in minnek. Kif għalġ il-Kommissjoni regoli uniċi eh, u ma tajbin fil-prinċipju għaliex huma fil-fatt joħolqu iktar trasparenza, iktar fiduċja u kompetizzjoni ġusta. Dan ifisser li l-prips il-Package Retail Investment Products. Dawn huma fil-fatt il-proposti li qed isiru min-naħa tal-Kummissjoni għal din regolamentazzjoni bambitu minimu u naħseb li fil-prinċipju dan huwa l-aħjar approċċ. Dan ifisser però li il-Kummissjoni ma tinkludix prodotti tal-assigurazzjoni Minajr il-repurchase eh, value, rridu nasbek dan rridu xieġi diskuss fl-IMD u inkluż fl-IMD. Hemm ukoll shares u bonds diretti li ma jagħtux dividends għalda stant din hija kwistjoni ta' risk products li jisiru huma pjanati għal persuni qed tifadlu fuq skala żgħira. ċertu kollegi qed jgħidu li il-medjatur tal-assikurazzjoni jaf ikun responsabbli għal dawn il-prodotti huwa tajjeb u ta' min isib ftehim li l-persuna li qed toffri l-prodotti fil-fatt tagħti l-informazzjoni. Hemm leġislazzjoni fuq smoħrajn f'dan kollu li tajt l-informazzjoni information sheet għandha tiddiskrivi l-istrateġija, is-suġġett eh, u l-an tal-investiment, ir-riskju, il-capital repayment costs, l-identità tal- uh, tal-provider tal-informazzjoni, etc. U li il-medjatur ser jipprezenta dan, iżda li mhuwiex eh, responsabbli għal kontenut. Dan jista' jkun kompromess li aħna nistgħu naċċettaw jekk ikun hemm prodotti marbutin mal-assikurazzjoni li jiġu inklużi wkoll. Però ma rridux nesaġġeraw għaliex hemm ċertu dispożizzjonijiet tal-assikurazzjoni ġenerali. Għandna rridu nħallu taħt ċertu punti taħt il-mifid informazzjoni tal-prodotti għandha tkun regolata taħt il-prips u responsabilità tal-medjaturi tal-assikurazzjoni u l-brokers għandha tibqa f'posta. Huwa diffiċli tiddistingwi bejn dan kollu. U meta nara dawn l-emendi fir rigward tal-estensjoni tal-ambitu ta' applikazzjoni inkludu retail investment products u f'artiklu wieħed l-unika ħaġa li għandna huwa prodotti ta' investiment. Mhux prodotti marbutin mal ma' savings fuq skala żgħira, Informazzjoni fuq il-broker ma nasibx li għandha tiġi inkluża f'din it-tip ta' information sheet għaliex dan mhuwiex marbut direttament mal-kwalità tal-prodott. Dan għandu jiġi imniżżel eh, u trattat ieħor. X'joffri il-product information hija informazzjoni minima għal eh, savers iż-żar din hija l-intenzjoni segretarjat tagħna tabella ta' tqabbil fejn paragrafi differenti huma imqabla proposta tal-Kummissjoni minnaħa u il- l-emendi tal-Kumitat tal-Ikon fuq il-MIFID fil-verżjoni finali li għadha ma ġiġ adottata. U għal daqstant jiena nixtieq li konna regolamentazzjoni li mandiċ wis peace u ma nixtiex li ikolli prodotti oħrajn tal-assigurazzjoni li riġi regolamentati taħt PRIPS u l-IMD bħala standard minimu u taħt informazzjoni tal-konsumatur u għal daqstant l lis li nilħaq kompromess issa ma nixtiex li nitlef kollox lanqas. Yes, Mr. President is not here, we give the floor to Mrs. Beres. Nadwa, għas Beres. Niskuza ruħi, mussan il-rapporter ta' Shadow Rapporter. Jina rapporter fuq dokument Elli ma nix nżaħru prips, nappella l-kom il-kol, x prips. Il-proposta tal kommissjoni mkien ma tuża l-akronim prips huwa dokument għal prodotti ta' investiment ejja nif u nitkelmu fuq prips. Prips ħaġa illi ma diċ teżisti. Għanna il-KID, Key Information Documents, li hija ħaġa differenti u għanda tiġbor maħħa approċċ iktar wisa. Kif għadna imxejna l-qoddim, anka maċċedu Reporters. U surnangen, mem lebda problema għandu jkun hemm rabta imma l-ispeċifiċità tal-proposti differenti qed niddiskutu u madwar informazzjoni li tingħata lil savers u skala żgħira. Naqbel għal daqstant? Illi m'għandniex noħol opiżid żejda. U għanna nimxu l-qoddim iva. Meta nqabluha ma dak li hemm fuq solvability tu dan huwa eżerċizzju li għaddej palissa ftim ta' negozjati fuq prodotti ta' investiment. U dan fuq talba ta' Shadow Reporters. U nistgħu naraw li dak li hemm propost għal KID għal prodotti ta' investiment kważi b'mod sħiħ jew sakemm nista' narajjen l-informazzjoni kollha mitluba se tkun mitlu banka solvibility għal daqsan ma sibx li għanna xie problema partikolari. Thank you very much indeed, Mrs. Grazie, Sinura Beres. Fessa me grob tal-ħodor, għalix mawx iktar membrina il-kelma l-sur Gigold. Zewġ kommenti fil-qosor. U ħane prova norbot zewġ żewġ affarijiet flimkien. L-ewwel nett osservazzjoni ta' natura ġenerali. Ninsabu bi problemi dimna fuq eh, kif se indirizzaw la fit mill-lat leġislattiv għandna partit minn MIFID, partit minn PRIBS, partit oħra fl md U issa qed nippruvaw nirranġaw ukoll id-duplikar, in-nuqqasijiet, għandna nuqqas taftejim għaliex qegħdin impoġġu f'gruppi differenti li negozjaw l-affarijiet u dawk li negozjaw jinnegozjaw punt ma jsegwux punt B, eċetera, eċetera. Xtaqt x diskutejna fil-grupp ta' koordinaturi fuq medda medja ta' żmien ma sawx inkomplu hekk, għet inkomplu nżidu l-piżijiet fuq kulħadd, prinċipalment fuq l-industrija, u naħseb li għandna mmorru għal xi ħaġa li id-dawar dan f'liġi konsistenti kena l-istess problema brabta ma' servizzi għal konsumatur fej kena l-ewel ħafna liġijiet xibartijiet armonizzazzjoni massima, oħrajn armonizzazzjoni minima, jissanna direttiva aktar konsistenti illi wkoll tinkludi livelli differenti ta' armonizzazzjoni. Imma b'dan mod ma sawx nkomplu tista' tifhimha bħala miżura diretta wara l-kriżi, ma dan kollu dan mussej id-dawar il-proċess f'leġislazzjoni b'saħħitha. Is-Sur Barnier bieraħ fisem il-Kummissjoni ħabbar li se jkun hemm xi tip ta' balance sheet wara dan din il-leġislatura u naħseb li għanna naddu għal Finance Markets Expo, kif najdu bil-Ġermanis jew eh, sistema li taqqat kollox u tejna nevitaw il-nuqqas eh, taftajm li għanna. Ovvjament konflitti jeżistu, imma hemm ukoll ċertu livell ta' nuqqas taftajm iva. Fl-opinjoni tiegħi mhuwiex faċli fil-preżent illi tevalwa il-rapport ta' Sun Langen fej jipproponi li impoġġu xi affarijiet lura għal responsabilità tal-Istati membri ma fl-istess ħin mifid ġa tkopri ċertu aspetti li jixtieq irreġġa lura jiena ma nafx aktar xinu jiġri segretarjat nirgrazzja mal-briefing tal-li kol jitċaraw din il-kustjoni. Dwar preps, naħseb li parzialment qed nargumentaw ta' perspettivi differenti, prevanx peress, qalet irdu nkopru kollox għaliex ma nkoprux kollox inklużi prodotti normali Inkun għadin, jek ma nmux dan prodotti normali, kunt nizvantagġawom. Għalix diffiċi t-kompara fekċi su prodotti differenti, unni jistajku nizbu dak bil-kontra ta' dak li rridu nappoġġaw prodotti li bażikament mhumiex komplikati u nappoġġaw prodotti komplessi u niżvantaġġaw dawk li huma nqas komplikati. E, Intqal li għanna noqdu attenti, jekk il-mitenti rridu jipproduċu din il-fact sheet għaliex jista' jkun illi jaraw dil-factory pala pizzejiet u l-mira għal daqstenti għal istess imma l-konklużjoni hija differenti. U dan għanna niddiskutu bis-serjetà li x'naħseb li hemm raġunijiet validi għal fejri ta' prodotti sempliċi li faċli paragunom u nafu li mill perspettiva ta' konsumaturi il-livellu li ta' komplessità hija waħda mill problemi prinċipali u għandna bżonn prodotti iktar faċli tipparagnaw l-mrija l-mira ħarija taħut mill-elementi illi kienu inklużi fil-rapport peress biex ikonna xi eh, regolamenti fuq prodotti inklużi. Moħolz li qed jitkellmu fuq l-istess mira, però qed jitkellmu fuq konklużjoni differenti. U din hija liġi importanti ħafna u eh, jiena ninsab kemm xejn sorpriż għal fatt Illi mawx għat-tendenza tajba għal dan id-dibattitu. Naħseb li dini ħagġa li diskutu bis-serjetà. L-aħħar komment brabta mal-KID. U dak u dak u dak li qalbu kalfalz eh, jina xtaqt nispjega me fejġi dak kollu l-Kommissjoni ġa proponiet li ninkludu referenza għal politika ta' investiment etiku Jiena nifhem dan isso għaliex ħdiem tal xi żmien f'dan is-settur. Hemm ħafna offerti dubjużi fuq suq Uħut jgħidu aħna ħodor imma u ma kollox li fħodor qed jagħmlu ta' birruhom. Għal daqsant ħafna konsumaturi jispiċċaw konfużi fuq eh, jistgħu xi jafdaw il xaħat Meta jgħidilhom li aħna hekk hekk hekk issek issemmi dan fil-KID u kulħadd jista' jgħidina għandi politika ħadra soluzzjonata tkun li teskludi kollox u dan mhuwiex passa li rajna x'nistgħu niksbu fil- so organiku meċċa darba jkun hemm tikketta, dirġina nitruġu tikketta, sabiex ntemmu għal darba dejjem il-dubi u eh, appuntu kienet eh, xaħġa illi evitat konfuzjoni. Din mhix kwestjoni ta' kwistjonijiet politiċi, dan qasam minix interessat fil-politika, però nixtiequ nwaslu informazzjoni l konsumaturi fuq investiment etiku U fl-industrija qed nara poġ kbira proposta għal xi tiħarsu lejn dan kollu pala opportunità biex noħorġu mill-konfużjoni għal daqstant appoġġ għal settur li dejjem qed jikber fejn għandna interessi varji mill-investituri. Fil-prinċipju ħatmu kontra li nappoġġaw dan is-settur u s-finanzarju però m'għandniex nażlu l-esklużjoni għaliex fis-suq qed naraw qed naraw puntu illi qed inqarqu bil-konsumaturi u hemm nuqqas ta' fiduċa. Hemm persuni li tilfu l-flus għaliex jemmnu eh, f'wedi u din mhux ħaġa nappoġġaw. L-istess japplika sa ċertu punt ukoll għal viżibilità tar-riskju. Jekk għandek grafs komplessi, fuq kif tippreżenta riskju, fl-aħħar mill-aħħar ħadd musejfmek. Musejfmek x'inhu riskju, sejf mek xinu riskju x'mhuwiex. Għal daqstant għandna nsibu approċċ aktar sempliċi. U hawnhekk għandi mistoqsija li Sur Langen. li ma assigurazzjoni tixtieq tkopri permezz ta' krips, ta' prips, meta mqabla mal-proposti tal-Kommissjoni u li ma ma tixtieqx tkopri għalix ridu namlu kjarifika hawnhekk. Et nara li l-Istati Membri għaliex konnet nistennew għal zmin fil fuq livell Ewropew żviluppaw issa informazzjoni li l-retail customers uħut ikopru assigurazzjoni uħrajn le u naħseb li din hija ħaġa li għandna indirizzaw. Dawn xi kummenti li xtaqt nrissaq, grazzi. Very much. Grazzi ħafna, Sir Giggold. Għanna żewġ shadow rapporter soħra nibdew mill-Bantonin fissem l-sendi. Jena parteċipajt fil-dibattitu fl-aħħar laqa ta' dan il-komitat. Ma kienx hemm biżejt ħin illi nisimgħu il kulħadd. Għal daqstant l-istess pożizzjoni li kelli qabel ma nixtieqx nieħu aktar ħin. Nifawnek. Ah, grazzi, President, sijat il-kelma lil Ole Schmidt. Grazzi, President. Niskuza ruħli li wasal tard. Jena naħseb li huwa diffiċli issa li tkun taf u tiddiskuti il-kompromessi b'mod aħjar. Palma minna qabel għanna nilħu konsens jisa. U naħseb kważi wasanna fil-fatt. U naħseb dini għamira ħarija ta' Sri Langen. Forsi għal daqstant għanna niprofaw nevitaw illi nimponu ktar burokrazija dan id-duplikar ma' pripsu mifid regoli ta' biħar prips. Jidher li qed naqblu li hemm trattament differenti għal prodotti ta' investiment meta qabla ma' assigurazzjoni fuq il-karozza jew assigurazzjoni jitma għandhom xaqsu ma' investiment. Konna qed nistudjaw il-kompromessi fuq prips u għandi eh, xi tħassib fuq duplikar fl-MID prips u mifid assigurazzjonijiet u prodotti ta' assigurazzjoni ta' għandhom jaqgħu ta' ta' minn IMD 2. Hemm ukoll duplikar bej proposta ta' IMD u test ta' MIFIDs votat f'Ottubru li għadda għal prodotti ta' investiment fl-assigurazzjoni, assigurazzjoni PRIPS, nappoġġa l-applikazzjoni tal-MIFID Sales Standards u rekwiziti negozju f'dan l-ambitu jekk standards ta' beħi kunu inklużi għandhom ikunu konsistenti ma' MIFIDs billi wasal tard ma nafx reporter rapporterux jaqbel jew le. Xat li għadem pala intermedjarju għandu jkun reġistrat u għandu jizgura konformita ma MD2. Ir-regoli jisaw kunu bazati fu eh, regoli ta' għajm MD2 n nikonsidraw MD607 u 254 Mr. Fox qed proponi li jkun hemm konformità ma' tender sabiħ ma' mifid minn flokka di 2 Din tista' tkun l-aħjar soluzzjoni sabiex nindirizzaw id-duplikar ma' mifid. Madonna kollu importanti li l-intermedjarju jkun jista' jbih prodotti mhux komplessi minna il-test ġus palmi fidal daqstant nista' napoġġa 86 minn Sven. Il-kamp ta' applikazzjoni. Il-politika hija li ikonna kamp ta' applikazzjoni wisa kemm jista' eh, IGSTs jiġi estis illi ikopri anka paragunar ta' prezzijiet, siti elettroniċi, ma madux inkludi ġestjoni ta' talbiet, il-regol indum kun applikazzjoni mercati għal dawk intermedjari li bija prodotti fuq bazi anċellari pal aġenzi ta' vjaġġar u kompaniji li eh, jikru l-karozzi. Definizzjoni ta' ta' intermediaries dan ir-rigward hija importanti. Napoġġa l daqstant l-emenda ta' Sur Langen, emenda 217 dan ir-rigward. Rekwiziti ta' ġurizzazzjoni ma' importanti, l-saqt proposti sabiex mm, l-emenda emenda tlieta fejn aġenzija jirfaw responsabilità din emenda 264. Konflitt ta' interess, ġestjoni ta' konflitt ta' interess, proibizzjoni fuq prodott ta' investiment ġi introdott fl-ewwel ta' April fil renju Unit, il kolna foħdan, ir-Renju Unit għandha tkun pożizzjoni li tkompli bdil proibizzjoni. U hemm emenda 606 minn Sharon Bowles u jina wkoll jidhirli li resaqt il-proposta. il proposta u dan jagħti lok għal dan kollu. Jiena kontra kif tafu proibizzjoni fuq inducements fl-Ewropa kollha li x'nemmen li dan inaqqas il-kompetizzjoni u jista' jwassal għal konċentrazzjoni ta' intermedjazzjoni fil-banek. U e, kellna di diskussjoni propju dan mifid, jek tiftakru. Repozizjoni hija refletti f'emendja 589 artiklu 24. Ħaġa importanti. Naf li ħu kritikaw dal-punt, pero qed nipproponi trasparenza sħiħa. U nittama li nistgħu naslu għal kompromiss sodisfaċenti. Femmendi fuq artiklu 24 tkellimt fuq full disclosure sa' prodott investiment u disclosure obbligatorja l-intermedjarji kollha qabel il-bejħ il-natura speċifika ta' non-life insurance products meta paragonati ma' prodotti ta' investiment għandhom ukoll jiġu konsidrati niproponi l-emenda għal-emenda għal 17 li għal prodotti ta' non-life insurance kien periodu ta' transizzjoni ta' 3 snin sabiex l-intermedjari jadottaw u jadottaw il-modelli tagħhom ta' negozju. Wara l-periodu l-konsumatur għandu jirċiv din informazzjoni jekk mitlub. Dawn kienu il-kommenti prinċipali tiegħi. Kif għattilkom fil-bidu, nittama il-instaw nilqu konsens wiesa u ċar għaliex nasib li huwa essenzjali. Jekk il-kon u intom tafu li għamil sbalji, pero mill-sbalji tal imt u għall-aħħar dossiers li kont responsabli għalihom kont parti mill kompromess ukoll, mhux dejja mhux kollha u ġejt ikkritikata l ħot minnhom, però naħseb dan il-mod kif għandna nagħmlu dal-Parlament. Nishtaq lek kull suċċess, Sur Langen. Thank you very much, uh, Mr. Smith. So... Grazzi ta' sew, Sur Smith. Jekk m'hemmx membri oħra li jixtiequ jintervjenu, naddi il-kelma li rapporter is-Sur Langen. Grazzi, President, u grazzi lis-Sur Smith. Jiena kont nħares bir-reqqa lejn l-affarijiet marbuta mal-prodotti u għana sissa ma diskutejniex l-izvelar il-commissions, il-mizati, imma jena qed nifhem li intom kontra li kunem proibizzjoni fuq il-commissions jew il-mizati. Tkellimna dwar l-assiguraturi, imma ma tkellimniex dwar il-kwistjoni ta' liability bil-informazzjoni tal-prodott u l-kwalità tal-prodott. Hawnhekk kien involut. Kien involut tal-offerta u mhux il-medjatur. Il naqbel li jkollna dokument eh, ewlieni ta' informazzjoni li jkun standardizzat dejjem jekk ma nitfawx wis informazzjoni fih, jekk ma ndaħlux wis informazzjoni, Sinjora Beres uħut mill-kompromessi tagħha Naħseb li qed jippruvaw jestendu wis l-affarijiet u ma naħsibx li dan huwa f'konformità mal-prassi normali fid-dinja tal-assigurazzjoni għaliex aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-IMD u regoli ġenerali ta' mifid illi japplikaw. Apparti minn hekk jekk naraw l-ambitu fih dan prips dan m'għandniex nestenduh. Jekk qed nifhem sew bil-prodotti ta' l-investiment naraw li l-assigurazzjoni tradizjonali tista' titħalla barra. Nispera li ma niprofawx nwessaw l-affarijiet billi neħħu l-prodotti kollha ta' assigurazzjoni għaliex jekk naraw il-fondi ta' pensjonijiet u l-pensjonijiet in ġenerali Dinja ħaġa supplementarja. Dawn huma kontribuzzjonijiet supplementarji illi jħalsu l-persuni m'hemmx riskju involut hemmhekk. Nistgħu forsi nargumentaw dan il-fatt rigward tal-responsabilità bil dokumenti jew l-enin ta' informazzjoni hemm il-kwistjoni ta' responsabilità. Min hu responsabbli na favur illi konna kemm jista' jkun affarijiet komuni, ma rajtx il-proposti imma segretarjat naf illi fassal eh, abbozz ta' kif ser jider dan il-prodott ta' ħari u aħna nistaw naqblu dwar il-limiti li ser ikonna naħseb illi iva nistaw noħġu bi proposta fejn ikonna informazzjoni bażika dwar l-IMD. Iżda kif ittilkom fi prips aħna ma rridux illi l-ambitu jiġi estis wis aktar mill-li suppost għaliex hawnhekk nistgħu nikkompromettu kollox. Jiena nixtieq li nsibu kompromess. U naħseb illi jekk ikonna wis ambizzjoni ma naslu imkien jina smajċ kalla xi tgħid is-Sinjura Petikajnen u Sur Gigold dwar il-carbon footprint ma naħsibx illi nista' naqbel dan huwa approċċ esaġerat hawnhekk illi naraw illi l-investiduri kollhom il-carbon footprint illi jiddaħħal ukoll u jista' joħloq aktar burokrazija. Ma natux aktar informazzjoni imma il-prodott isir aktar komplikat u jiswa aktar flus. Dan japplika wkoll għall-stocks u l-isħma li jkun hemm informazzjoni dan jista' inaffar lil dawk illi jixtiequ jagħmlu għazla għaqlija, għedin komplu daħlu wis affarijiet zejda unek. U l-aħjar huwa li konna kwalità mtejba għal sensar għal brokers għal assiguraturi, situazzjoni ndaqsa għal kulħadd, għal kull minn involut. Sabiex nara u illi kull minn ikun involut ikollu jissodisfa l-istess rekwiżiti ta' kwalità nżommu koll l-ispejjeż baxxi u ma rridux namlu l-izbal illi sar fil-Finlandja u fil-Renju Unit, iġifiri. Meta wieħed jibda eh, jara xi konsulenza u jiprojbixxi il-commissions. Naslu fi stadju fejn wieħed eh, jaqbad ma jixtrix prodotti tal-assigurazzjoni għaliex jekk wieħed jista' jekk wieħed ikun wisq trasparenza, ikun wisq trasparenti dan jista' jagħmel ħsara lin-negozju. Il-konsumaturi innifisom jridu jerfu ftit mir-responsabilità dak li għandu xaqsam il-kafija temptor. Jena ma nafx u ser nsibu. Bazi komuni sabiex nsibu kompromess ma' Senjora Beres, grazzi ta' sew sul-langen. Temmejna dan il-punt, il-punt li jmiss fuq l-agenda li jow bis, mannix jow bis, fl-aħħar nixtieq ngħidilkom li l-laqa li jmiss ser issir il-ħamis 6 ta' Ġunju mid-disa san nofsija. Grazzi tassew lil kulħadd.